So, the, we start the second session with no members of the... Ser nibdew it-tini sessjoni tagħna bi ftit membri mill-kumitat nilqa' lis-surjar li ma kienx jagħtaw dalodu. Ser ngħaddu għal punt 13 tgħid il-President.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 qatt mhux membru tal-House of Lords U ma jafx jekk wieħed jitlifx l-istatus tiegħu tal Lord la darba wieħed ikun membru tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni forsi tista' tagħtina xi informazzjoni dwar dan. Qegħdin numru 13. Grazzi. Signor President, tal-li tajtni l-kelma. Fil-fat, din il-petizzjoni għandha x'taqsam ma' kwistjoni speċifika ħafna ma' l-leġislazzjoni tar-Renju Unit. Hija fil-fatt dwar il-possibilità għal għal pożizzjoni li jieħdu eh, dawn il lord jekk dawn imbagħad jiġu eletti Uh, fil-Parlament Ewropew, lat tal-76 fir rigward tal-Parlament Ewropew kif l-aħħar ġie emendat fl-2002 skont id-deċiżjoni 772 u allura dan lat att uh, jitkellem dwar l-inkompatibilità li hemm mal uh, mandat ta' membru tal-Parlament Ewropew u jgħid ukoll li il-mandat mandat tal-membru ta' Parlament Nazzjonali mhijiex kompatibbli mal-mandat ta' membru tal-Parlament Ewropew. U allura fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit is-sistema u l-liġi hija waħda komplessa ħafna għal fil-gwetta tradizzjonijiet u allura l-membri tal membru parlamentari eh, Ewropej Eh, tar-Renju Unit għandhom jirriżenjaw jekk dawn jiġu eletti fil-Parlament Ewropew u fl-istess ħin il-membri tal-House of Lords fir-Renju Unit li li huma ready Peers ma jistawx jirriżenjaw u jibqaw membri tal-House of Lords tul ħajjithom kollha. Però biex il-leġizlazzjoni tar renju Unit tkun konformi mal-att tal-1976 mal leġizlazzjoni tal-Parlament Ewropew, ir-regolamentazzjonijiet tal-House of Lords ġiet adottata fl-2008 u din ir-regolamentazzjoni tgħid li għandu jkun hemm sospensjoni għal um, membership tal-House of Lords kim seħa Life Peers. Però, kontrarju għal Life Peers, dan din regolamentazzjoni ma semmix il-possibilità għal sospensjoni u allura mhijiex għat tara li ser ikun hemm possibilità ta' dan it-tip għal hereditary peers. Għal daqstant wara l-ewwel assessjar, il-Kummissjoni sabet li fil-każ tal-hereditary peers li jiġu eletti bħala membri tal-Parlament Ewropew hemm fil-fatt problema dwar kif dawn il-persuni jistaw jieħdu il-mandat tagħhom fil-Parlament Ewropew għaliex dawn ma jistawx jissuspendu il-funzjoni tagħhom bħala membri tal- uh, House of Lords fir-Ren Unit. Allura il-Kummissjoni sabet fil-fatt li jista' jkun hemm kwistjoni ta' kompatibilità mal-liġi tal-komunità u allura kitbet itra f'Ottubru tal-2009 lill-awtoritajiet tar renju Unit fejn eh, spiegat din il-kwistjoni u saqsiet lill awtoritajiet tar-Renju Unit biex jipprovdu l-osservazzjonijiet tagħhom. Din litra intbatet mill-Kummissjoni lil renju Unit f'Ottubru tal-2009. Sfortunatament, sa minn dak iż-żmien aħna għadna rċevejniex ir-risposta mill-awtoritajiet tar-Renju Unit u llum aħna qegħdin f'kuntatt magħhom biex inħeġġuhom jirrisponduna. Grazzi.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 Jiena għandi interess f'dan kollu għaliex jiena naqqa taħt il-kategorija li benifikat mir regolamentazzjoni ta' diskwalifikazzjoni tal-House of Lords tal-2008. Jiena kont eh, stajt benefika minn eh, diskwalifikazzjoni temporanja li permettiet li nieħu l mandati għara wara t-tielet darba fil-Parlament Ewropew għal daqstant jiena kont konxja dak iż-żmien li ma kienx hemm mm, proviżjoni għal hereditary peers din hija istituzzjoni uh, li għandha bżonn ta' riforma. Però pradubju dubju jiena interessata ħafna fl-ispjegazzjoni min-naħa tal-Gvern tar-Renju Unit u jiena ċerta li hemm bosta affarijiet importanti xinadu f'dan ir-rigward. Hemm differenza fil-ċattament iva bejn il-life peers u wkoll il u l-hereditary peers. U fl-abilità tagħhom biex imorru fil-Parlament Ewropew u mbagħad jitneħħew mill-funzjonijiet tagħhom uh, mill-House of Lords. U din hija skont id-deċiżjoni tal-Kunsil tal-2002. Jiena ma nixtieqx nikkumenta wis. Però ivan di interess f'dan kollu. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λάτφορτ. Ο κύριος Λόθ θα ήθελε να συμβάλλει. Grazie. Baronessa Salatford. Sur Lok joġbok. Dan il-punt tpoġġa fuq l-agenda eh, talbat sa' Sur Atkins war diskussjoni fl ħar il-qaqa tal-Kumitat nixtieq nistilkom l-attenzjoni li f'punt 13 hemm l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali li eh, saret qabel l-elezzjonijiet Ewropej Sa minn dak iż-żmien is-segretarjat irċieva komunikazzjoni informali permezz ta' email minnant il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Renju Unit f'dan ir-rigward sa dan kollu u bħala riżultat is-Sinjura Mazzoni Chairman uh, kitbet mod uffiċjali l-autoritajiet tar renju Unit u talbithom li ikun hemm risposta formali għal petizzjoni ta' Lord Inglewood ġie suġġerit li f'dan il każ minħabba li kien hemm uh, każ speċifiku mingħand uh, Sir Ronald Atkins allura dan għandu jiġi proċessat u għal il-punt ser jitpoġġa jerġa' minn ġdid fuq l-aġenda la darba jkollna rikonoxximent uffiċjali mill-awtoritajiet tar Renjunit Unit kwarta rikward ta' pożizzjoni ta' din il-kwistjoni. F'dan l-istadju nista' ngħidilkom li din qed tiġi analizzata mill-Ministeru tal-Ġustizzja u koll mill-Uffiċċju tal-Kabinet. U allura għanna nistennew risposta fil-żmien, ftit żmien. Dan problem, dis problem se tkun risposta simili ħafna għal dik li ser tiċivi l-Kummissjoni Ewropea. U nispera li nirċivuha fl-istess żmien ukoll, grazzi. Grazzi, issa fi risposta Frigwar ta' risposta tal-autoritajt tornini, tista' ser naddu għal punt 14 tgħid il-President. Is-sur Katin il-petizjonant jixtieq eh, jippreżenta il-kwistjoni tiegħu. Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. So, speak. Okay. Chairperson, um, committee members. Signor President, membri tal-Kumitat, nixtieq nirringrazzjakom tal-li aċċettajtu l-petizzjoni tagħna u tal-li qed permettuna nippreżentaw hawnhekk. Aħna qegħdin fin-naħa isfel ta' l-Irlanda tistgħu taraw fuq l-slajda fuq f'County Cork eh, f'nati isfel ta' Irlanda 15 km l-bot minn Cork. Jiena Barry Curtin u nirrappreżenta eh, assoċjazzjoni tal ta' kumitat. Il-petizzjoni eh, hija kontra l-autoritajiet lokali u kol l-Irish Planning Appeals Board il-petizzjoni tagħna qed titlob azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex tadrixxi ma' leġiżlazzjonijiet Ewropej biex bekk nirripreservaw akwifer li minnu nieħdu l-ilma tax-xorb. ma ġewx implementati il-regolamentazzjonijiet kont id-direttivi din dan huwa il-water cycle tagħna fejn l-ilma tagħna ġej minn akwifer jadi fil-komunità u mbagħad jerġa' jadi minn nixxija eh, permessa din l-akwifer. X'in il-problema tagħna? Il-problema tagħna hija li l-kumpanija li qegħdin insemmu ħafret taħt il-water table din hija akwifer li mhijiex eh, kbira ħafna, mhix fonda ħafna. Għal ħafna żmien din kienet qed ġamma l-ilma eluf ta' snin għal eluf ta' snin. Aħna tkellimna dwar din il-kwistjoni serja ħafna mal-kumpanija meta huma ħafru taħt l-akwifer. dan l-akwifer kien qed jimineralizza l-ilma tagħna, l-ilma tax-xorb tagħna. Fit-98 protezzjoni għall-akwifer ġi implementat, pero kif tistaw taraw, iż-żona e, tal-evaporazzjoni edha fiħdan dak iċ-ċirku ta' radius ta' 1000 metru. Il-barriera li qegħdin insemmu edha fuq e, in-naħa tal-lemin. Kien hemm permess fl-74 għal eh, din il-kumpanija u tistaw taraw hemm niżel numru 20 dik iż-żona shaded hemm ħames ettari. Dan il-permess spiċċa u fid-89 il-Chief Planning Officer ġi informat mill-inġinier li dan il-permess kien spiċċa. Dan il-permess mbagħad ma reġax ġi rinnovat. Sa mill-2003 tlet SSR eh, itroloġiċi ġew eh, implementati għal dan is-sit, wieħed mill-Kunsill, wieħed mill-Operatur tal-Barriera u liħor mill-Komunità nnifisha. Huwa sinifikanti li kull studju wera li din l-akwifer hija waħda vulnerabbli ħafna. Ukoll f'dan l-islajd tistgħu taraw iż-żoni li huma ta' madwar 40 ettaru. L-ilma jidħol mill-ġemp u jaddi għal ġos sistema u jibqa' dej ġol barriera għal din in-nixxija li qiegħda bis 600 metru il bot mill-barriera innifisha. Dan huwa din hija akwifer importanti ħafna għar-reġun u jagħti l-ilma għal 50,000 persuna ġewwa Middleton u postijiet oħrajn viċin viċin Cork. Hemm tliet river basins li qed jiġu affettwati minn dan kollu allura kif tistgħu taraw l-akwifer uh, mill-akwifer joħroġ ħafna ilma. li jgħat 234 metru l-fuq mill-level mil tal-bahar. qed taraw il-zona tal-ippjanar ħafna mill-eskavazzjonijiet hawnhekk tistgħu tarawhom, hawnhekk hawn iż-żona ta' kontribuzzjoni li jittieħdet mill-rapport tal-konsultazzjoni uh, tistaw taraw is-sit nizzel bl-aħmar. Tistaw taraw l-ilma li qiegħed fuq il-bahar fuq l-art li kważi qed jevapera kollu u dan huwa l-ilma tax-xorb tagħna li li fih jaddu kol trakkijiet. Tistaw timmaġinaw xinu ma l-konsegwenzi għal-kontaminazzjoni ta' dan l-ilma. Nista' ngħidilkom li l-ilma però mhuwiex ikkontaminat. Ħafna mir-risposti li rċivejna fl-aħħar snin jien jiraw kwistjonijiet importanti ħafna li aħna qegħdin inqajmu hawnhekk tistgħu taraw bl-aħmar li Fl-2002 l-operazzjoni kienet waħda mhux awtorizzata għaliex qiegħda barra miż-żona. Il-leġiżlazzjoni tal-2004 fl-Irlanda dwar il-barriri fl-Irlanda, il-kumpanija kellha tagħmel reġistrar eh, tal-barriera fil-awtorità lokali u fl-2007 il-County Council tal-Jana Woods Limited permess 59 kondizjoni. U mattawom il-permess għal modifikazzjonijiet u kondizjonijiet fuq l-ippjanar ta' l-1974 li kien spiċċa skada u kien biss għal ħames ettari li hija xi ħaġa kontra il-liġi tal-Irlanda iżda wkoll il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk aħna nemnu li sar din dan il-ksur. Is-sit kif qed ngħidilkom huwa ta' madwar 40 ettaru il-prinċipju ewlieni huwa il- Id-direttiva, id-direttiva li għatma ġiet applikata u lanqas l-assessjar ma sar. Il-kumpanija qed tappella d-deċiżjoni tal-Appeals Board u issa qed tippermetti lilna biex nagħmlu din il-petizzjoni. Is-sit qed jiġi spettat mis-sur bil-imur u rekomanda skont il-liġi li l-autorità lokali għanda tapplika għal permess sħiħ u tagħmel assessjar tal-impatt ambjentali. Il-board tal-pjanar fl-Irlanda ma ħax dan il-parir u ma taw sempliciment 59 kondizjoni neħaw disa modifikaw 14 u dan biddel il-proċess kollu u kollox baqa kif kif, kif kien isir qabel il-fatt li din il-kumpanija hija supplier ewlieni tal-awtorità lokali jista' jkun wieħed mill-fatturi ewlenin u għaldaqstant eh, għalhekk probablement qed isir dan kollu. Il-ġudizzju tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea fl-2008 2506 ma kien hemm l-ebda permess mill-awtorità lokali u lanqas mill-board għal sida sex sensitiv li hemm wisq kwistjonijiet ambjentali dwaru li għandu madwar 40 ettaru. Allura aħna nemnu li skont il-liġi tal-Irlanda, żewġ direttivi tal-Unjoni Ewropea ġew miksura, l environmental Assessment Directive u il-Water Framework Directive. aħna infaqna eluf ta' euro biex nresqu din il-kwistjoni hawnhekk. Fl-opinjoni tagħna dan ix-xogħol kellu jsir mill-awtorità lokali bħala parti mid-rwoli eh, tal-gvern biex inżommu u nipreservaw l-ilma l-futur. Għal daqstant aħna nitolbu l-parlament biex jinaqat mal-komunità tagħna u jinsisti li eh, ninvestigaw dan il-proċess kollu u bekk insalvaw dan l-ilma għall futur Grazzi. Nixtieq ukoll nippreżenta lill-Kummissjoni pakket ta' dokumentazzjoni ta' dokumentazzjoni jekk tippermettuli, grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora Presidente. Kif għal petizjonant it-ħassib mill-Assoċjazzjoni tal-Komunità dwar l-ilma tax-xorb uh, f'din iż-żona. For fortunatament dan l-ilma mhuwiex ikkontaminat. Jena ser nanalizza żewġ direttivi kif għalinna il-petizjonant il-Water Framing Directive u Eh, l-Environmental Impact Assessment Directive u ser ninsew dawk id-direttivi oħrajn li semmew iktar kmieni fid-direttiva eh, direttiva tal-ilma tax-xorb tal-safar u tal-abitat. L-assessjar tagħna fuq dawn it-tlet direttivi irriżulta fl-ebda ksur u għal-daqstan tal-lura l lebda eh, bażi legali fir rigward tal-Water Framework Directive kien hemm trattat bilaterali bejn il-Kummissjoni u l petizjonant li għetħedġeġ il-petizjonant biex jagħmel public consultation pro pro progress fiħdan id-direttiva tal ilma ta' xorb u biex e, issemmaw it-ħassib tagħhom għal miżuri neċessarji. Dawn jistgħu jkunu miżuri ta' rimedju jew inkella miżuri oħrajn f'rigward tal-espansjoni tal-barriera. Il-petizzjonant ħadin l-opportunità u bazzu e, il dokumenti taħħom li l-autoritajiet fl-Irlanda. Il-Kommissjoni għadha miex konxja ta' riżultat finali ta' dan il-proċess għaliex il- programmi taħt il-Water Framework Directive għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni Eh, fi 22 ta' marzu tal-2010 fadal madwar xar u allura irdu naraw jekk dawn il-miżuri ta' prekawzjoni jew ta' rimedju għal dan it-tip ta' ilma ta' xor din provista tal-ilma jaqax taħt dan jew le. fir rigward sa' direttiva tal-impact eh, assessment il-kwistjoni hija id-daqs tal-barriera. Jiena naħseb li l istampa li rajna illum fuq naħa nistaw naraw eh, zona ewlenija ta' skavazzjoni ta' din il-barriera u mbagħad ovvjament din iż-żona ta' operazzjoni li tmur fċertu zoni li ovvjament ma kienux jaqaw taħt il-permess ta' l-1974. Il-punt ewlin, il-kwistjoni ewlenija, hija jekk l-operazzjoni kollha kemm taqbis il-25 ettaru jew le, jekk hija taħt il-25 ettaru, allura din eh, hija deċiżjoni li tieħed b'każ b'każ jekk hemmx impatt fuq l-ambjent jew le taħt din id-direttiva tal-impact assessment. Jekk din tmur li lin hija ikbar minn 25 ettaru, allura rridu nieħdu l-espansjoni kollha kemm hi u din hija t tħassib ewlieni tal-petizzjonanti. tal petizzjonanti Sfortunatament firigward rigward ta' kwistjoni uh, speċifika tal-Kummissjoni lill awtoritajiet tal-Irlanda waqt laqa li saret is-sena l-oħra, f'nofs is-sena l-oħra, aħna ħadna risposta. Il-permess ħareġ għal ħames ettari u mhux iktar li dan għandu jkun konformi ma dak li l-petizzjonant għadu kemm qalilna il-kwistjoni ewlenija hija xinu l-status quo? Il-permess jista' jkun sempliċement biċċa karta, però il-kumpanija qiegħda eh, issegwi dan il-permess u qed tagħmel eskavazzjonijiet skont il-permess jew le l-awtoritajiet eh, tal-Irlanda speċifikaw mod ċar taħt il-liġi eh, Irlandiża kull operazzjoni tal-barriri li lin minn ħames ettari għandha tiġi sodretta għal studju tal-impatt ambientali. Għal daqstant, Sinjura President, f'dan l-istadju minħabba li kienem dewmien mill-autoritajiet irlandiżi u r-risposta tagħhom dwar id-daqs tal-barriera jien ma nistax nufrilkom iktar informazzjoni, però kunu ċerti li l-Kummissjoni ser tipprova tikseb l-informazzjoni se tagħmel dak kollu li tista' biex tikseb l-informazzjoni u tieħu l-passi meħtieġa. Grazzi. Eh, yes, Mr. Kelly. Yes. Um, Grazzi l-petizzjonant. Grazzi tal-li għatres u petizzjoni tijaj l-lum. Naħseb li huwa sors ta' konsolazzjoni għal ħafna nies il-fat li għandhom ċans tal kors u il-Parlament Ewropew permess tal-Komitat ta' Petizzjonijiet sabiex resqu l-ħsib tagħhom wara ma jkunux ħadu dritt f'pajjiżhom. Jiena xtaqt nifra hawnhekk li rappreżentant tal-Assoċjazzjoni tal-Komunità għal perseveranza tiegħu u anka għall ammont kbir tax xogħol illi jagħmel ħafna jgħidu illi l-istampa tiddiskrivi ħafna kliem f'daqqa u hawnhekk eh, kien eżempju ċar naħseb hawnhekk resaqna ħafna mitħassib tagħna u eh, aħna inkwetati ħafna dwar il-kwalità tal-ilma u din hija kwistjoni ewlenija tagħna u mhux biss kif ser taffettwa it-tmimmet eh, ċittadin imma anka l-ħamsin elf persuna illi il-provista tal-ilma tagħhom ġej mill-lek is-sors għalhekk din il-kwistjoni torbot ma' ma' s-saħħa ta' 50,000 persuna. Ħatmu wa kontra l-iżvilupp u naf li Sur Edwards għandu ħafna barrieri tajbin fl-Irlanda u jagħti ħafna eh, provvista l partijiet differenti tal-pajjiż. Pero qabel kollox l-ewwel trid tiġi s ċittadini Hawnhekk uh, wara anke li smajt il-Kommissjoni importanti li nestabilixxu u naraw illi id-daqs tal-barriera huwa ħafna ikbar minn ħames ettari li suppost ġew uh, allokati. U hekk uh, dan huwa l-każ dan qed jikser ir-regolamenti u għalhekk jider u koll illi l-assoċazzjoni għanda kas e, eh, b'saħħtu legali u anka mill-lat ta' saħħa u importanti li dan investigawħ bir-reqqa li jkun hemm evalwazzjoni onesta fuq dan u nkunu nafu jekk il-korp involut u anka n negozju involut John Edward miex ehm, kwestjoni ta' daqs u ta' ammonti, aħna nitkellmu dwar persuni individwali li qed jinkwetaw dwar il-kwalità tal-ilma, tax-xorb u li għandhom raġuni għalfejn jinkwetaw. Din hija petizzjoni eh, valida u nittama li naslu konklużjoni sodisfaċenti. U xtaqt eh, nifraħ lil berja l-kuraġġ l-inizjattiva tiegħu illi jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni tal-Komunità tiegħu. Grazzi ħafna Sur Higgins. Grazzi Sur Njura President. Jina xtaqt ringrazzja l-Sur Cortin u l-grupp ta' residenzi ta' residenti għal prezentazzjoni li għamlu. Naħseb illi kienem prezentazzjoni tajba illi tisħaq fuq ir-rwol kritiku tal-komunitajiet lokali bħala eh, dawk li jipproteġu l-ambjent tagħhom fuq kull interess għaliex meta niġu l-komitajiet lokali meta nitkellmu dwar ilma jew arja nadifa u fil-ġlieda kontra t-nġis, t-nġis aħna qed nirrappreżentaw hawnhekk il-punt essenzjali tal-integrità tal-ambjent u s-saħħa tal-komunità. U fl-istess ħin illi it-tfal tal-komunità jirtu ambjent ħieles minn kull tniġġis. U għalhekk il-ħsieb tal eh, min jaħdem mill-lat ambjentali huwa differenti minn dak tan-negozji u forsi anke tal-istat u tal-gvern li ħafna midrabi kollhom konflitt ta' interess eh, meta dawn jiġu biex jinnegozzja ma' l-iżviluppaturi u negozjanti. Signor President, jina ma fimċ bisħiħ dak li redattajt il-Kommissjoni, ser nkun qed naqra dokument anka wara sabiex nifhem aħjar. Però is-sitwazzjoni li fija eh, żviluppa dan il-proġett, eh, eżempju l-ħames ettari, Eh, forsi mhuwiex l-iktar punt sostanzjali, iktar huwa importanti l-impatt li għatħarri fuq iż-żona mifruxa ta' nies involuti. Għax anke kienu żewġ ċettari, il-fatt li qed joħloq eh, tniġġis jew qed tkun ħsara ta' għall-ambjent jew anke fuq il-provista tal-ilma naturali, din ser tħall impatt un fuq żona ħafna ikbar. Dan huwa punt li għandu jitħed in konsiderazzjoni wkoll. Jiena naħseb illi il sens komun irrit jilab logħba hawnhekk. Għanna kas b'dokumentazzjoni tajba li qed jagħmilha ċara ħafna bħal manka u llum mod ċara, ċari anke l-fatti qed juru u anke s-sitwazzjoni fil-post qed turi s-sitwazzjoni verament x'inhi illi li jekk l-Unjoni Ewropea ser tmexxi l-qudiem il-wol tagħha bħala dik li tipproteġġi l-ambjent u l-aħjar prassi għandha verament twettaq u tissalvagwardja l-komunità lokali anka f'din lokali anka f'din is-sitwazzjoni. Għaw xi kummenti oħra fuq dan il-punt? Mela, nissuġġerixxi illi aħna infaslu itra lill-Ministeru tal-Ambjent Irlandiż sabiex inkunu nistgħu nieħdu tweġiba ċara fuq din il-kwistjoni. Għaliex il-mistoqsija jekk il-25 ettari jiġifieri l-ħames ettari nqabżux mid-żona li suppos kienet allokata. Mela, ngħaddu l-petizzjoni minn Franza. Is-sinjora Mela, aħna qed noġġezzjonaw għal uh, proġett ta' kostruzzjoni fil-van tal-Orlejan dwar il-municipalità marbut anka ma l-Orlejan u l-konstruzzjoni kienem zewċ eh, rotot. L-assoċjazzjoni tagħna qiegħda toġġazzjona dan il-proġett ta' kostruzzjoni għaliex ma jimxix it-fit ma l-ispeċifikazzjonijiet u anka ir-rispett ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet. L-ispeċifikazzjonijiet ma kienux konsistenti għaliex qed nitkellmu dwar żvilupp sostenibbli u l-konservazzjoni tal-habitat. Protezzjoni mill- uh, mill-istorbju, mil trasport pubbliku, eccetera, eccetera. U fl-istess waqt qed naraw kostruzzjoni fil-van ta' Orlean illi qed jidħol f'konflitt ma' dawn il-prinċipji kollha u li qed jolqot partijiet sensittivi minn żona qed jolqot żoni li jaqgħu taħt id-direttiva ta' id-direttiva 2000 dwar anka l-istorbju u l-tniġġis atmosferiku. Id-dokumenti li inkisbu dwar uh, waqt uh, l-orti ta' appell amministrattiv tkellmu dwar uh, Ring Road bypass illi torbot iż-żewġ zoni u alternattiva li tgħaddi minn taħt ix-xmara mhijiex waħda teknikament prattika. Il-proġett tal-municipalità qed jidħol f'konflitt ma' regolamenti preżenti. Is-sit kien klassifikat skont liġi eh, li kien hemm illi huwa protett anka skont id direttiva tal-habitat u tala safar u anka minnaħa tal-World Heritage. L-assoċjazzjoni tagħna kienet dik li ġibdet l-attenzjoni anka tal-Kummissjoni tal-UNESCO dwar dak li qed isseħħ. Anka l-evalwazzjonijiet ta' impatt ma twettqux dan il-proġett jidħol f'konflitt ukoll max-xogħol li qed isir mill-korp favur l-ambjent sabiex eh, jipproteġi d-diversità u anka eh, proġetti 457 5 7 illi eh, kien firma li il-President Franċis. Nitkellmu dwar territorju illi ser jwassal anka relokazzjoni tal-ħajja tal-attività ta' kuljum. l-autorità ta' Orlejan mhix tirrispetta r-regoli illi affirmata lihom fil-charter ta' Orlejan eh, fejn kien hemm stqarrija li l-ebda proġett ma jkun adottat qabel ma jkun hemm ftejjim mill eh, naħa ta' sindki ta' żoni kollha li se jkunu inklużi. Però dawn iffirmaw għalih mingħajr l-ebda konsultazzjoni minn qabel mal-sindki. U dan il-proġett baqgħet mexa l-qudiem. Għalek, aħna t-nieħdu nota u koll illi mux biss dan il-proġett ta' Orlean mux għat jati alternativi minn għaliex din il- dan il-proġett ta' taħt il xmara e, eh, mhuwiex wet prattiku u anzi sari wassal għal e, problemi anka ta' traffiku, sistemi ta' traffic lights. Il-pont mhux qed jiġi uh, użat tajjeb u anka aħna bħala komitat, il-membri ta' dan il-komitat resqu dan il-punt. Uh, l-inkjesta tal komissjoni ħagġet bil-evalwazzjoni ħaf Novembru tal-2008 u ma kinux favur illi jinbena dan il-pont fil-vant ta' Orlean. Il-rotta xessi minn l-2008 tneħħiet l-Orlean kif jista' jneħħi rotta u jżomm oħra meta għandek l-istess ammont ta' traffiku li jrid jitmexxa. Għalhekk aħna tlabna għal deliberazzjoni E, illi approvaw il-pjan sabiex dawn ikunu e, imresqa minn ġdid. Deċembru tal-2009 resana l-applikazzjoni din baqgħet l-istess għandna rridu rispett li turija ta' rispett li e, dak li ħareċ anka mill-istudji ambjentali u li kunem rispett anka tal-liġi komunitarja u direttivi tagħha u li kunem u li l-proġett eh, tal-pont fil-vant tal-Orlean fl ħar mill ħar ikun imneħi morrab. Is-sur van der Stegen, is-sinjura is-sur van der Stegen mill komissjoni Xtaqt ntikom ftit ta' spiegazzjoni dwar dan il-kas. Aħna għanna kasmana rappresentazzjoni dwar dan, pero xaqt nati um, ehm, idea ta' xinu jiġri. Nitkanu dwar binja ta' pont fil vanta Orlejan li seriħalli impatt fuq ix-xmara l-war li uh, Suġġett għal regolazzjoni għal regolamenti eh, speċjali u eh, din il-parti ta' xmara l-war hija parti protetta anka minata l-UNESCO. Dan il-pont huwa maħsub sabiex kompli jgħin eh, anka żvilupp eh, industrijali. Dan il-proġett huwa msemmi fil-dokument li l-Konsil ta' Orlean adotta fl-2008 l-speċifikazzjonijiet dwar kif uh, ser uh, tintuża l-art għal-20 sena li ġejja. Hemm niżel illi għandu jkun hemm uh, raġunijiet għalfej jkun hemm pereżempju bini ta' dan il-pont. L-awtoritajiet Franċiżi konfermaw fitra l kommissjoni f'Novembru 2009 ġvi reċentament illi ma ġietx mnedija proċedura ta' awtorizzazzjoni u jekk dan għandu jseħ dan mhux se jseħ qabel is-sena 2020. Fl-aħħar fuq kwalunkwe każ jekk tittieħed deċiżjoni eh, li dan il-pont jinbena, jrid jieħdu konsiderazzjoni direttivi u anke jkun hemm konsultazzjonijiet mal-pubbliku u se nżommukom informati anke bi żviluppi oħra marbuta ma' dan il-każ. Eh, Merci Madame la Présidente. Grazie Monsieur Senjora President. Għazzon fil-qosor. Suġġerimenti minna ħatijaj dwar dan id-dossier. Semma dan l-element il-ġdid dwar id-dokument ta' il-manager dwar l-implementazzjoni ta' dan il-pont u dan id dokument inħareġ f'Diċembru tal-2008 dan il-proġett mhuwiex wa ġdid, diġà tkellmu dwaru fl-2004. U fl-2005 bdew umur mistoqsijiet dan huwa għalhekk dossier illi ilu ħafna qudiem il-Kummissjoni, jiġifieri iktar minn sitt snin. Iktar minn sitt snin mingħajr ma ingħatat garanzija dwar nisar eh, li jiġu eh, protetti anka mill-lat bioloġiku eh, id-żoni li hemm. Mela għaddew sitt snin u l-proġett għadu pal qabel proġett ipotetiku ekk qed jissemma illi ma jistax jitwetta jiġifieri ma kienx wara diskussjonijiet ta' sitt snin e, namlu nwaqfu dan il-proġett fl-2009 fil-Komitat tal-Petizzjonijiet ressaqna petizzjoni, irċevejna petizzjoni oħra u kelli il-ħsieb illi l-autoritajiet franċiżi qalu illi Dan il-proġett mhux wieħed possibbli jekk xi darba kellu jseħsar jiseħ wara l-2020. Jiena nittama illi nkomplu eh, naħdmu u anka nerġgħu nistaqsu daqsxejn x'inhi l-pożizzjoni tal-awtoritajiet Franċiżi, speċjalment dawk l-awtoritajiet illi f'dan il xogħol kollu qed jitkellmu dwar koerenza marbuta ma' zona. Dan id-dokument Scott illi jitkellem ukoll dwar zoni protetti u anka direttiva tal-habitat u anka l għad bioloġiku li ma joġbis għal proġetti prezenti manka dawk li huma proġetti konsidrati eh, proġetti futuri. Anka f'dan id-dokument jidir li li għandir kunem uh, konklużjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jorbtu ma' direttiva tal-abitat. Signora Hawken jek naġba. Skużawni tajta prezidenta, presidenza prezidenta, Signora Grina Ablek. Jena xaqnajt li il-petizjonanta eh, ringrazzjat nata ċans li tkun maħna unnek u diffiċ li li wieħed ressa il-pozizjoni tiegħu, però għaxan nitkellmu dwar proġett, però rridu nkunu ċari li aħna nitkellmu dwar liema partijiet eh, jaqgħu taħt il-liġijiet u l-awtoritajiet Franċiżi u dawk li jaqgħu taħt il-petizzjoni li għandna qudiemna il-proġett ma tkomplix jitmexxa l qoddim però qed jingħad ukoll li għadu proġett ipotetiku il komissjoni qed titkellem ukoll dwar evalwazzjoni u dan jista' jibqa' niddiskutu għal snin twal qabel ma fl-aħħar mill-aħħar niddeċidi jekk dan il-proġett jitwettaq xew le. Ma nafx jekk dan jista' seħħ. Jiena smart li l-sinjor titkellem dwar il-protezzjoni tal-ambjent, però rridu nikkonsidraw ukoll aspetti oħra. Anka l-pjanar tfassil. Anka l-kelima qalet li wet irtjot attent illi nżommu anka ma' direttivi, però u jiena naqbel ma' dan, però ma nistawx inwarbu fil-ġemp proġett wara liħor, aħna qegħdin f'fażi ta' kriżi u jekk aħna nkomplu nwarbu il-proġetti għaliex eh, biss ser ikunu eh, taħsara l-ambjent eh, irridu naraw xiex ikunu raġunijiet aħna rridu nwaslu proġetti li fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jitwettqu. Naħseb ikun tajjeb li l-petizzjoni tibqa miftuħa. Naħseb illi dan l-istudju għandu jkompli eh, jitmexxa l-qoddim sabiex l-aħħar mill-aħħar naslu l-pożizzjoni finali. Grazzi ħafna, Senjor President, nixtieq ningrazzjak eh, anke ta' xogħol illi ledin tagħmlu. Jiena illi sentejn u nofs eh, illi bdejna dan ix-xogħol morna anke nżuru il reġun ta' Orlejan u minnaħa tal-grupp tiegħi nista' ngħid illi Jew ħan ikkonsidraw dawn il-proġetti li ser jħolqu ix-xogħol. U nittama li fil-perjodu ta' kriżi naħsbu wkoll dwar proġetti favur l-ambjent. Meta jiena mort fir-reġjun tal-War, kont mill-quta ħafna mir reġun minn dan ir-reġjun sabiħ ħafna. Kien hemm xenarju illi verament eh, bellaħni u kienem anka kostruzzjonijiet li mumiex aċċettabli f'dan it-tip ta' reġjun anka l-ammont ta' traffiku li rajt. Dwar l-infrastruttura kienem possibiltajiet li wieħed juża l-infrastruttura kifini jien minix il-waħad dik li ħan itkellem jekk eh, l-infrastruttura nistgħux nużaw hekk kifini, però xtaqt nuri li jina sorpriża l-fatt li jeżistu dan it-tip ta' proġetti f'dan it-tip ta' reġuni ma applikax issa l-Franza ma anke l-postijiet oħra. Irridu naraw illi jkun hemm l-istudju xieraq li jitwettaq u ir-regoli u regolamenti ta' direttiva natura 2000 ikunu rispettati. Aħna rridu nanalizzaw anka l-konsegwenzi b'mod ġenerali meta naraw l-impatt. Huwa interessanti li naraw xerkun l-impatt fuq ir-reġjun sħiħ tal waru ġifiri mhux dik iż-żona fejn se jseħħ il-proġett biss imma il-reġjun tal-war sħiħ. Kieku jiena konċeja minn dak ir-reġjun kont niġġielet b'saħħti kollha sabiex niddefendi dan ir-raġun illi huwa ta' attrazzjoni għat-turisti minħabba iż naturali tiegħu. Għalhekk ma naċċettax illi inkomplu nwadbu siment mal-post kollu. Imma ovvjament jiena minix dik li ser nieħu il-deċiżjoni hawnhekk qed ngħid bis l-opinjoni tiegħi. Grazzi. Mela, għadnunna proposta iġifiri li nibatu itra l autoritajt lokali franċiżi. Kulħadd jaqbel? Jew le? Għalhekk din hija proposta li għandna għoddimna. Ittra li għandha tiġi dirizzata lill-awtoritajiet tal-Orlean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 Il-Franza kolla hija sabiħa, allura hija diffiċli ħafna għalina li <laughs> x'aħna rġ qobdu ngħidu fiha din. All Europe is beautiful, I must say. L-Europa kolla hija sabiħa, rridu eh, hekk. Mrs. Beyer. Signor Beyer. Flittra, nissuġġerixxi li nifakru l-awtoritajiet kompetenti ta' l-obligi li għandhom il-direttiva tal-habitat. Brabta ma' l-ħarsin tal-biodiversità tal-habitats differenti, ta' biodiversità tal-habitats differenti u nħarsu lejn il-kompatibilità ta' dan il-proġett dawk l-anijiet. Jekk jkollna studju ta' impatt, irridu naraw li dan hija bilanċa l-azlit għal ġestjoni tal-art skont scott. I have a question. If we start... Mistoqsija. jekk qed inħarsu lejn il problema li bl-approċċi li da diġà beda jinbena. Polajta. yes, existing then now. It is a question of, poly, of you know. Je vous propose l'approche la, la, suivante. Euh, la... Jien nissuġġerixxi dan li ġej. Id-direttiva tal-Habitat tgħid illi meta niġu għal ħarsin tal-biodiversità u l-impatti tiegħu, dan għandu japplika għal pjanu għal proġett. Imma, l-lum qed jgħidulna li din sempliċement ipotetika għax ma ġietx awtorizzata u studju għadhom kif nedew. Għalhekk kienet nissuġġerixxi li ma nħarsux leja isna qegħdin narawha bħala proġett ta' triq tal-bypass imma narawha bbażi tal-pjan li ġattutat fit-tmim tal-2008. Il-pjan ta' koeżjoni territorjali. fil-qafas tal-pjanar tal-art, ta' territorju, din hija potenzjalment jistaw imexxu biha, imma jekk le dawn l-autoritajiet jistaw jifirduhom u jaqsbuhom bħala zoni li jeħtiġu il-protezzjoni. Fkaristopoli, eh, eh, eh, it's up to us to decide uh, this letter. Ja, fidejna, li niddeċidu, jista tkun forsi jitra ta' kerifika. Jitra bil-polit, nistaw nibatu, tkomx idejat? all sides and trying to be polite to the authorities. Provaw nkunu um, edukati ma' n-nis, ma' l-autoritajiet, eh, għax nanu pjan li għaddu ma' seħx, eh, għaddu ma' twettax. Dik Oh, yeah. Item 16. Mela, issa, punt 16. Olivia Perron, et tresta il-petizzjoni. F'kas permess għal bini mm. Le, mux edaw, eh, fina peron, forsi sur Van der Stegen, tista tispiegarna? Sinjura ċer. Għan ispiega, qed nitkellmu dwar il-bini ta' 53 dar u stabilimenti għal xjuħ għall-anzjani Eh, ta' madwar 80 sodda u dan il-bini se jisih eh, f'ribżonna ta' ħarsin għal safar u emin qed il-menta illi ħajkun hemm effett negattiv fuq il- salt marshes u għalek um, kanna bżon autorizzazzjoni ta' ħarsin mill um, tal-ambjent, però din ġiet irrifjutata għax kien hemm digrit li ngħatata mill-Ministeru u dawn appellaw mbagħad dawn appellaw il-Konsej d'Età, ġifieri huwa entità aktar ola. X'hawnhekk qed nitkellmu dwar, fuq xi nitkellmu qed nitkellmu dwar il-direttiva tal-asafar set membri jridu jieħdu kull miżura biex jevitaw illi jkun hemm niġis jew deterjorament tal-habitat tal-asafal. Skont il-ġurisprudenza tal-ICJ, ċertu zoni li man ġewx eh, allokati b'mod speċifiku ma kellhom isiru hekk ma natawx il-ħarsin meħtieġ tal-SPA u tal-sit tal-proġett U dan ħarqes uħdim il-konsil tliet ur qabel ma ngħatat il-permess tal biex joħroġ eh, il-permess tal-bini. Imma dan kellu jkun allokat bħala SPA u għalhekk ir-regoli tal-tara safar għandha tapplika hawnhekk. mill komunikat eh, bil-fom li ħareġ mill kumitat tal-Petizzjoni ħarġet eh, talba lill awtoritajiet li talbu li jisu x'inhi situazzjoni sitwazzjoni u jidu rendi kont eh, u jarraw xinu ħajfet ħajkun hemm fuq l-annimali kif ukoll fuq bledmin. Dan id-dossier ġi fil-laqgħa li għaddiet fi frar u rċevejna ħbar tajba għaliex L-autoritajiet għalunna illi il-proġett ta' dan il-bini tal-dajar kien eh, abbandonat u dan parti minnu minħabba li eh, xi parti mill-art ħad tiġi dedikata l-ġestjoni kostali un mbagħad parti oħra ħad tiġi maħarsa bħala green area u aħna ħan nistolbu l-dan ikkonferma bil-miktub unżommukom aġġornati je, pense que... Ci commenti? Aħna ma nistawx eh, nieħdu pożizzjoni aħarija ma tidher hija waħda pożittiva u din tikkorrispondi għal dak li qalu eh, dawk li u l-petizzjoni fil-bidu. Naħseb li hija bxara tajba mhux ħażin, grazzi.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 nistaw jew niddeċidu li din tkun magħluqa din il-petizzjoni jew inkella nissoktaw u nħalluha miftuħa. Euh, la position de, de mes collègues et euh, je... Jina naqbel ma dak li ntqal il-petizjoni dawk li petizzjonaw Eh, tkidbulna u eh, skużaw ruħom ta' nistaw ikunu għaw għax ma tantx kienu jafu minn ħafna qabel dwar din laqa u ma talbuna illi nżommu għam miftuħa din il petizjoni sa' kemm nirċivu konferma mill-Kunsil. Għalhekk nistgħu nistennew xi ġimgħat. U fil-qalimis jekk aħna marċevejniex tweġiba bil-miktub ikunu nistgħu mbagħad nihdu ktar passi. Bil-ewwel nistennew li jkun hemm eh, konferma uffiċjali qabel ma nagħlqu il-petizzjoni mod uffiċjali. Għallu li li il rwol jaħsbu li l-rwol tal-Komitat tal-Petizzjonijiet kienet it-tamel biċċa xogħol tajba ferm. Bħet nitkellmu dwar attività ekonomika, u manna u li għandha xaqsa mal-ambjent dawn kollha aspetti ferm importanti li l-koll ma' marbuta wieħed mal-ieħor. Jina kuntenta sew illi qegħdin naħdmu dan eh, din atmosfera ta' sew pożittiva, tgħid il-Presidenta. Na, mela, noddu għall-punt li nis. Nittama li konna iktar ġenerament minn petit dawk qed l petizzjoni. Issa 17 Sur Nielsen. Ja marbuta mal-kostruzzjoni tal eh, binni ta' dwejra fil-kampanja għal-vakanzi fil-Danimarka. Grazzi. Signor Nielsen. Kien ehm, tilwima għanzi il-ment il-minħabba li l-autoritajiet danizi minħabba Lands Plan Directive autorizzaw l-ewwel 20 u mbagħad il-dar li biex li timbenna mal-kosta ta' Danimarka. Dan Danu għandu jkun ta' xie 4 km fit-tul u 3 km fil-wisa u nistgħu nikkonfermaw li l-gżira kollha hija allokata bħala parti mill li taqa' taħt il-Network 2000, Natura 2000. U din dan il-permessi nata, eh, din designazzjoni nata skont it-twettiq tal-Birds Directive. U wkoll dan ġi ddikjarat bħala eh, wetland u għalek dan huwa post għall-ħarsin ta' speċi ewlenin u speċjalment il-Marsh Harrier Norfolk u Toad. Tip ta' Toad. Il-direttiva ġit kellha tiġi eh, mħarsa mill-Parlament, però dawn għanataw il-permess fil-2008 fil federativa nħarġet għal biex jibnu 12 oħra, il dar oħra. U għahna, dawk il petizjoni mħazbin dwar Eh, dan il-permess li jinħarġu għax dan jistaw jaffetwaw eh, qasam eh, zona ta' ħarsin bimta li għaxan jistaw wassal għal ħsara li l kaġenata fuq dan ċertu animali u safar. U 17% tal-Unjoni Ewropea u hija ta bħala zona ta' Natura 2000 u il-fatt li dan is-sit jaqa' taħt din id-direttiva ma jfissirx li dan e- e- e- iwasal għal proibizzjoni ta' attività umana f'dak il-qasam, imma dan għandu jkun taħt skont ehm, ehm, impatt, evalwazzjoni ta' impatt u l-impatt fuq l-annimali u speċi li jgħixu hemm. U din id-direttiva speċifika tgħid illi kull pjan u proġett dan id-direttiva dwar habitat jgħid illi jekk ħajkun hemm effett sinifikanti u għandu jkun suġġett tal-evalwazzjoni xirqa tal-implikazzjoni tiegħu għas-sit fid-dal tal-għanijiet tal-konservazzjoni tas-sit. Aħna l-koll nafu x'inhu l valur ta' dan is-siti tal-konservazzjoni tan-naturi u għandna nħarsuha dan il-mod. U għalhekk l-awtoritajiet evalwaw l-impatti potenzjali ta' dawn il-djar li ġew pjanati li jimbnew fuq din il-gżira. Rigward l-ewwel każ fejn nata permess għal 20 dar, il-Komissjoni valwat il-każ u eh, skont l-informazzjoni rilevanti mill-awtoritajiet Daniżi, artiklu 6 tad direttiva tal apitaz kien ġi eh, obdu tu għalhekk hemm proċess ta' żvilupp li tnieda. Evalwazzjoni ta' impatt ambjentali skont direttiva 2001-42 EC twettaq fuq il-direttiva tal-Landsplan. U skont danizzi memx ksur ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li seħħet fil-rigward ta' dan il-pjanar propost. Rigward it-tieni każ wissu tal-2008 il-petizzjoni eh, tat eh, informazzjoni u inkluż oġġezzjoni għal din il-Land Plan Directive ġdida biex jirġu jibnu 12 dar dwejra fil-kampanja eh, f'dan din il-gżira u l-autoritajiet ġidu eh, eh, talbitu informazzjoni speċifika rigward l-iżvilupp addizzjonali. U dawn eh, il-Kommissjoni għajmet ħassib dwar l-impatt possibbli, inkluż l-effett kumulattiv ta' dwejġiet fil-kampanja għal-vaganzi. U l-Kommissjoni talbet l-autorità daniżi biex jispjegaw kif huma kienu se jgarantixxu konformità mad-direttiva dwar l-asafar u kif kienu se jiżguraw li ma kienx se jiġi kkawżat l-ebda ħsara jew e, e, e, tfixkil ta' sinifikanti fil-habitats u l-ispeċijiet minħabba li s-sit tagħhom huwa maħtub, mażul. Mod il-Komissjoni spiggaw kol x'kienu tħassib fuq din il-gżira għax pereżempju ħafna baħara li jiġu jiġibu magħhom ħafna annimali per pereżempju il klib li qegħdin jiġiru fuq il-gżira u dawn jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-ħajja tal-azafar u fuq l abitat tal-azafar mek li importanti għal riproduzzjoni tal-azafar u Apparti ta' dan istejbit, l-autoritajiet danizi proponu xi miżuri li jistgħu jiġu mdaħla fil- E, pjanar detaljat li jmiss. Hemm xi miżuri, pereżempju, Bħiġa dawn id-dwejri, dan iż-żoni ta' dwejri fil-kampanja vakanzi se jinżammu miftuħin għal-kemm is-sistin tal-ħaxix eżistenti se jinżammu għall-alf ta' ċertu speċi u l-xogħol ta' żvilupp ta' konstruzzjoni mhux se jsir waqt l-istaġun ta' trobbija, ġifiri wara l-15 ta' Lulju u qabel il-ewwel ta' Marzu, u wkoll is-sissin tal-ħaxix li jinsabu tul it-triq mill-raħal ta' Bolmozenge ser jinżammu biex jitnaqqas il-ħoss traffiku u storbi ta' traffiku fiż-żona tal-biċ. E, mbagħad se titniet eh, kampanja ta' informazzjoni b'fuljetti dwar il-protezzjoni tal-ħajja tal-assafar faro u faro kalf. U il- ħajkun hemm reviżjoni kif ukoll titjib ta' sinjali fit-toroq ta' proibizzjoni tal-aċċess waqt is-staġun ta' trobbija. U se jiġi konsidrat ċint aktar effiċjenti għal riserva naturali farok biex iżomm li klipuqtates barra u se tiġi konsidrata ħtiġet aktar miżuri fil-pjanar kontinwu ta' natura l fej Meta nqisu dawn il-miżuri, il-Kummissjoni ma qisitx illi dawn il-12 dwejra oħra li ser jiġu proposti eh, ħajamlu se jiksu drattiva dwar natura minn kajja dan il-Komissjoni kontatjat l-autoritajiet znizu u saħet waħt tiġa li ġu nkonsidrati l-effetti kumulattivi ta' dan it-tip ta' żvilupp f'kull pjan futur għal dan is-sit u ħtiġa li jimmaneġjaw il-pressjonijiet rekreazzjonali l-autoritajiet eh, ġew imħeġġa biex joħolġu jfasslu pjan ta' ġestjoni għal dan is-sit f'dak għandu ma' l-armonizzazzjoni ta' rekreazzjoni u konservazzjoni fil-ġejjin u jina għandi l-aħbar tajba illi il abbozza dan il-pjan ta' ġestjoni fl-imkien ma' pjanijiet oħra ta' ġestjoni għal siti oħrajn. Nijiet fl-14 jannar 2010 għall-laniet ta' konsulta municipalitajiet danimarka u dawn Eh, jinstabu fuq il sit elettroniku tal autorita responsabli ta' Danimarka u jinstabu narabu għamem. Grazzi. Uh, of course, Mrs. Hogan, <laughs> I was expecting. <laughs> ja, men jeg vil meget gerne takke kommissionen for arbejdet. Il-kalima li mis, din nina nishti eh, nirringrazzja l-Komissjoni tax-xogħol sfiq tagħhom għaliex jidher illi kien tassew siwi. Kien hemm ħafna laqat li saru, pala konsekwenzi ta' tan personalment jien għandi l-idea tiegħi dwar jekk ix eh, idea tajba li nibnuhom jew le dawn id-dwejrit fil-kampanja għal għanijiet ta' vakanza. Imma dan huwa marbuta ma' dibattiti li kienu jaħarqu ħafna u nemati ħafna dan Danimarka nixtieq nitkellem dwar konklużjonijiet li ġibdu l-Kummissjoni iżda. Iva tista' b'hemm suġġezzjonijiet? What is promised will be uh... Mela tgħid il-President għanet tamaw li dak li ġimwiet ser jitwettaq illi ma jkonniex jitnax il-dwejr oħra li terġa' tinbena f'dan il-qasam li hija wkoll u l-possibilità.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 Skużani, huwa fil-fatt il-kollega tiegħi Silvia Ajli li ser tirrispondi dwar dan. Grazzi. Signora President, din il-petizzjoni għandha x'taqsam ma' proġett ta' motorway dwar Kiplev u Sandenburg ġewwa Danimarka il-petizjonant tkellem dwar l-assessjar tal-impatt fuq proġetti fuq ċertu zoni fil-viċinat. Dan il-proġett ġi soġġett għal assessjar dettaljat mill-Kummissjoni fil-qafas ta' proċedura ta' ksur. Il-proġett ukoll ġi diskuss mal-awtoritajiet ta' Danimarka u bħala riżultat l-autoritajiet ta' Danimarka ikkomplementaw l-SSR inizjali u introduċew ukoll ċertu miżuri oħrajn li eh, huma konformi mal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari il-direttiva tal-abitat. U allura il-Kummissjoni issa ħadde deċiżjoni fit-19 ta' Marzu tal-2009 biex talaq dan il-każ u allura ma kien hemm l-ebda informazzjoni addizzjonali wara dan imresqa lill-Kummissjoni dwar dan il-proġett. Grazzi. Grazie, Signora Auken. Med her er ikke, at mhm. ting er der, men problemet er, at der er undersøgelser, der ikke er for. Em studji illi mhumiex ma twet ux. dak li għandu xaqsam għal effetti kumulattivi ta' zida fit traffiku. Għax pala segwitu ta' dawn il-proġetti li jinħalqu ħajkun hemm traffiku li jiġi li jkun iktar eh, ħajjiggrava u dan kollu ħajseħ madwar l-ambjent ta' natura għalfejn aħna rridu nħarsu di direttivi u għalhekk jridu nistudjaw l-effetti kumulattivi. Il-Kummissjoni ma talbitiex u dan ma kamamletiex. Din hija eżempju ċara ta' kif il-Kummissjoni mhux dejjem tintervjeni meta l-istati membri ma jħarsux kif suppost id-direttiva Natura 2000. Iva, ħarsu lejn il-direttiva il paraġa sħiħa ma mhux fid detal per eżempju, l-effett kumulativ li ma tqisx fil-palaffett mill krat traffiku, mbagħad effett iktar grafi minn hekk illi hemm tri illi diġa' jeżisti li diġa' għandu problemi ta' traffiku u li dan qed jissogra li ħajmur għallar. U ħatma forsi x'alternattiva li jeżistu. Il-gvern Danis approva proġett jew pjan minnajr ma ħares lejn dawn l-elementi kollha għalek il-Kummissjoni għandha tkun iktar stretti, strettja u tkun iktar biżla f'xogħla meta tiġi biex timplementa dawn l-elementi ta' direttiva kollha. Jien tama li aħna dejjem nistaw nimplementaw direttiva skont dak li jgħid ma jistax naqbdu u nagħlqu għajnejn għal dak li hemm ġo fiha. U ma jimpurtax jekk l-istati membri iħarsu ma nsawx ma għajnejna li jekk l-istatim bil-qeddini ħarsu direttiva jew le. Id-dmin ta' komissjoni hija li tara li Danimarka tħares il-regoli ta' direttiva. Għanna rapport li verifika jekk din id-direttiva qed tiġi mħarsa jew le. Għalhekk nistieden il komissjoni biex tirrispetta id-dmir tagħha U xogħla tagħmel xoħla li huwa li tikkontrolla man motoraċ li dak li jkun il-pajjiż tat membru qed iwetta id-direttiva ġifiri f'dan il-każ li jinvestiga l-impatt kumulattiv u eh, alternattivi għal dak li ġi proposti li mhux qed isir. X'tixtieqna nagħmlu, Sinjura Oken? Tixtieqna nitolbu lill-Kummissjoni biex eh, tiffinalizza din l-inkjesta minix ċerta eżattament x'inhuma huma il-proċeduri. Staħseb li għandu jsir li skont l-informazzjoni li għandna eh, l-inkjesta saret. X'inhi l-proposta minn naħa tiegħek? Ħa nitkellem bl-Ingliż. And that means that we also need Għanna ninsistu fuq eh, id-direttiva biex tiġi implementata d-direttiva. Dan suppost kellu jisir però ma sarx. Mikrofonu għal-President. Iva, dan mhuwiex uh, mertu tiegħi biex nara eżattament kif għanna niksbuh. Uh, dan huwa miftuħ għal kulħadd Għazza santina naħseb li istituzzjoni ħafna iktar sempliċi mill-li kontet naħseb għaluli li hija faċli ħafna, rridu eh, nibatu itra l kummissjoni u rridu nsommu dan il-kas miftuħ sakemm ikonna iktar informazzjoni.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 Għana kħed jitrelmu dwar dak li ta' strawbi u fil-sofen. L-Unjoni Ewropea tejjeb il-kontribut ta' trasport ta' twetti ta' sistema ta' trasport sostenibli tal passiġġieri tal-merkanzija. U il-rotot navigabli huma importanti. Jew waħedhom jew kien tip ieħor ta' trasport. Dan huwa proġett ewlieni f'dan il-każ ta' dan il-tip ta' trasport meta nqisu li n-avveduta tiegħu importanti għal kollegament għal mm, biex naqżu dal-Europa ta' tramuntana u ta' tisfel, part tisfel. Imma din mhix biss għandha x'qesam ma' trasport imma kollha l-ambjentali dun nħarsu u għal dan il-lan il-studju li qed nitkellem dwaru li jitkellem dwar l-żona ta' Straubing u Friedstofen qed jgħid li f'każ ta' intervent infrastruttura li jista' wasal għal problemi ta' navigabilità. U biex wieħed ikun jista' jsib bejn il-ħtiġijiet ta' navigazzjoni u mbagħad dak tal-ħtiġijiet ambjentali aħna ġew proposta ġiet aċċettata minn ġewġ partijiet li noħolqu grupp ta' monitoraġġ illi isegwi eh, mod eh, eh, mod repetittiv li qed jiġu applikat il-impatti ambjentali disponibli. Il... Dan qed iseħħ erba minn erba minn nies li jirrappreżentaw iż-żewġ naħat. Uġi ġi rikonoxxut ukoll fil-studju li huwa indipendenti. Il-Sur Uber jagħmel parti dan il-grupp u l-grupp iltaqa' l-ewwel darba fil-5 ta' frar li għadda. U għalhekk qed jgħidu li l-petizzjoni bħala ħaġa waħda tal- problema ta' mux nuqqas imparzjalità dan il-każ jista' wassal għal ftehim aħjar li jiġi firmat fi dikirazzjoni konġunta fuq il-prinċipi e, u linji gwida għal e, ħarsin tal-abjent kif ukoll in-navigabilità dan il-qasam. Fkajstu memis, Yes, Mr. Grazzi. Jek joġbok. Grazzi, Signora President. L-għallet. Frikwart dan il-sujġet jena nishtiq najt li għam dibattitu fil-pajizi konċernati dwar jekk għandu xikun it-tieni uh, North South Corridor għaliex hemm diġà wieħed fid-Danubju li bażikament il-kapaċità tiegħu li kollha u allura dan għandu jittieħed in konsiderazzjoni jekk hemm pereżempju riżultat negattiv hawnhekk ikun hemm alternattivi alternattivi għal meta nkunu qed nipprovdu trasport. Issa fir-rigward ta' din il-petizzjoni Nasab li l-Kommissjoni resit il-konklużjoni taħħa kienet ċara ħafna u tajt li l-Kommissjoni ser iżżomm nota tal-iżviluppi u ser nistennew sakemm l-istudji kollha jkunu produċew ir-riżultati. Allura ser nżommu din il-petizzjoni miftuħa u ser nżommu f'kuntatt mal-Kummissjoni sakemm ikonna riżultati. Aħna ma nistgħux nagħlqu din il-petizzjoni għaliex aħna ma kenniex l-informazzjoni kollha. Ringrazzja l-Kommissjoni tal-li huma mhux qed jagħmlu jagħtu flus eh, sakemm il-proċedura kollha ma tiġix finalizzata, grazzi. Grazzi ħafna.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 U ser nieħdu din petizzjoni qabel petizzjoni numru 20. Ser nieħdu ser ngħaddu allura għal petizzjoni 22 tas-sur Varna Kiotis. Din għandha x'taqsam mal refuse tip. President, Reprezentant tal-Komissjoni, Membri Parlamentari, grazzi ħafna tal-li eżaminajtu din il-petizjoni li ma nix eżattament personalment, iżda taffetwa madwar 9500 ehm, persuna ehm, mill-Greċja. Nishtiq nirringrazzja l-membri eh, parlamentari Ewropej Grigi li appoġġawni f'dan kollu għet jemnu f'din il-petizzjoni. din dan ir-ritratt ifisser ħafna. Ħafna u allura jinsen rikom dawn ir-ritratti. Ritrat, per eżempju hawnhekk tas-sit. Fir-rigward tal- eh, zoni fejn aħra aħna nkabru is-siġar ta' zebuċ. Dawn prodotti mir-reġjun tagħna, eh, prodotti tal-imbit, taż-żejt eh, u per pereżempju. U aħna f'dawn iż-żoni fejn inkabru dawn il-prodotti ser impoġġu miżbla. Din hija taħsara għas-saħħa tagħna. Sinjuri, li nibnu li timbena miżbla f'din iż-żona hija xi ħaġa illegali. U tmur kontra ċertu prinċipji teknoloġiċi. Miex profittabbli u ser tagħmel ħsara li s-saħħa tagħna li s-saħħa ta' uliedna u wkoll is-saħħa ta' eluf ta' turisti li jiġu fir-reġjun tagħna ta' kull sena. Jiena ser nurikom xi dokumenti li juru li jekk titpoġġa miżbla hawnhekk mhux ser tkun iġġustifikata. Issa, minn lat legali. Jiena sottomettejt għat ta' dokumenti li juru li skont il-liġi tal-2003 mhuwiex possibbli li namlu nibnu miżbla speċjalment f'żoni fejn huma żoni ta' foresti waqt li l-bqija huma dedikati għal tkabbir tal- eh, tal-enepu tal tazabuċ biex isiru prodotti ta' zejtu tal-imbit. Għandu kol għatta dokumenti fejn il-petizjonant mir-reġun iffirmat me Signora Russu u din qed tagħmel il-ment dwar il-bini ta' din il-miżbla. Nixtieq nkun naf li ma huwa s-servizz kompetenti f'dan ir-rigward għaliex aħna qatt marċivejna risposta u sissa l-ebda proċedura legali maġġiet ġiet segwita. Jien m'għandix ħafna ħin U ser ngħidilkom sempliċement li fir-reġjun tagħna diġà għandna tlet miżbliet li qegħdin jaħdmu u dawn it-tlet miżbliet huma biżejjed, anzi biżejjed ħafna biex jiġbru l-iskart mir-reġjun kollu. Allura issa hawnhekk ser jibnu jisun fabrika ta' trattament tal-iskart sen u e, eluf ta' tawra u għallura għalfejn għanna nofqu dawn il-flejers kollha speċjalment fi żmien daqshekk diffiċli ekonomikament. Prim Ministru tagħna suppost jifranka l-flus u aħna ser nofqu 7 miljun euro f'dan kollu. Jiena qed nipprova niprevjeni li pajjiżi jagħmel iktar żbalji. Saru żbalji fil-passat u aħna ma rridux nirrepetu dawn l-iżbalji Sinjuri, mux ser nibqa sejjer, jena sottomettejt dokumenti li segretarjat ta'kom. Hemm qatt ta' artikli fil-leġiżlazzjoni tagħna li jirreferu għall-ambjent. Ir-reġjun tagħna jaqa' taħt il-proġett ta' Natura 2000 Issa fi rigward tal-ilma ta' xorb, aħna nat ta' ħafna l-ma ta' xorb, pero dispozizjonijiet mi għamxed din jittieħdu konsiderazzjoni. U għallura, jekk joġobkom. Għazbu fina, għalix jekk jimbena dan il-sit, din il-mizbla, ser tkun situazzjoni dizastruza. X'tamlu sinjuri jekk intom tkunu fl-istess pożizzjoni? Kif qedtilkom jiena minn xed nitkellem fismi, hawnhekk qed nitkellem fisem 9500 ċittadin ieħor mill-Greċja il-familjari tiegħi u liedi pereżempju li ma jridux li l-Ewropa tħallina immutu. U għal stant għalhekk jiena qiegħed hawnhekk inkellimkom. Sinjuri, Intom joġobkom ħafna pajjiżna. U għallura, jekk jaġobkom, tal nix immutu. Intom kelkom l-appoċ tagħna mod partikolari fir-Revoluzzjoni Griega kontra eh, torok. U għallura jissa nappellalkom biex ma tabbandunawniex, ma naħsibx li ser tabbandunawna. Grazzi ħafna tgħid il-President issa fisem il-Kummissjoni is-Sur Kolinjatis. Inti Grieg. Għandek l-istess tmiem Uh, ta' ta' ismek bħal dak tal-petizjonant din hija koinċidenza. Ja fil-fatt jiena ġej mill-istess reġun tal-petizjonant. Skont il-petizzjoni hemm pjani biex issir miżbla f'żona residenzjali viċin ta' monumenti. Dan huwa qrib il-baħar. Issa skont il-petizzjonant, dinja zona li hija suscettibbli għal ehm, terremoti. Din il-petizzjoni ġiet sottomessa u ġiet finalizzata bażi ta' informazzjoni ġdida, però l-Kummissjoni deċidiet li terġa' tiftaħa. Il-petizzjonant bat studju studju mill-ġdid skont l-esperti li juri li dan il-proġett mhijiex aċċettabbli. il-Kummissjoni talbet lil petizzjonant biex jissottometti iktar informazzjoni li turi li dan il-proġett huwa konformi ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma ir-risposta inizjali tagħha għal din il-petizzjoni u l-Kummissjoni tixtieq mm, tgħid li il-bini ta' mizbla miex konformi ma' leġislazzjoni Ewropea, hemm leġislazzjoni li permetti din, però dan it-tip dawn it-tip ta' proġetti għandhom jiġu sottomessi għal għatta proċeduri u skont dawn il-proċeduri jridu jsiru studji tal-impatt il-Kommissjoni ma tistax t-influenza l-istudji li jisiru Din hija responsabilità tal-Istati membri. L-unika eċezzjoni għal din ir-regola hija f'każi fejn l-Istat l-Istati membri jew l-Istat membri jkun għamel żball fl-evalwazzjoni tiegħu. Aħna għandna studju fejn il-konklużjonijiet li għandhom xasmu ma' effetti ambientali u ma' kontradittorji. Din il-mizblaja viċin il-bahar, viċin ta' monumenti, viċin ta' abitati naturali. Per dan ma' jfissirx li din il-mizla ma tistax timbena, din hija deċiżjoni li tittieħed mill-awtoritajiet. Jiena nixtieq insemmi id-direttiva li issemmi li l-manager tal-iskards huwa kompetenza tal-istati membri. U għallura l-Kummissjoni ma tistax t-intervjeni l-autoritajiet Griegi diġa adottaw leġizlazzjoni f'dan il-qasam għal rekomendazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni. Id-direttiva għandu ta' sama dispozizjonijiet dwar informazzjoni li li l pubbliku u kol possibilita li l-pubbliku ikollu sem fi rigward dan proġetti. Mux neċessarjament tittieħed eh, l-opinjoni pubblika u tiġi aċċettata. Il-petizjonant qal li din il-mizbla, il-bini ta' din il-mizbla ser jikkontamina l-ilma ta' xorb fil-reġun. U dan jiddependi fuq jekk il-mizbla jiex konformi ma' leġislazzjoni Ewropea. Is-sur Savrakos. αναφέροντα, τον γνωρίζω διότι έχει έντονη κοινωνική δράση στην Ελλάδα. Grazie ħafna. Jiena naf dwar din il-petizzjoni u naf li l-petizzjonant ukoll għaliex huwa attiv ħafna ġewwa l-Greċja. Bħala eh, parti mix-xogħol tiegħu bħala sindku. Jiena rajt litra li għalment minn persuni oħrajn ukoll dwar dan l-istess proġett. Jiena naqbel mal-petizjonant sit għal din il-mizbla u viċin ħafna għal xmara Phoenix u din tiġi intużata biex issaqqu iż-żoni u hija importanti ħafna għal l-uċċuħ tar-raba f'dawn iż-żoni. Allura, ir-reġun jieħu l-ilma tax-xorb minn din ix-xmara partikolari u l-bini ta' din il-mizbla fuq dan is-sit partikolari ser ikollu effett negattiv ħafna fuq l-agrikoltura, fuq is-saħħa tal-konsumaturi, fuq ix-xmara nifisa fuq ir-reġun. Jien ukoll nixtieq ngħid li l-Kummissjoni ir-rappreżentant tal-Kummissjoni li jidher li ġej mill-istess żona, l-istess reġun, ma semmiex id-direttiva dwar il-mata xorb. Jider li għawnek għaw ksur ta' dik id-direttiva u għallur rridu nanizzaw dan iktar fid-detal u namlu talba li iktar kjarifikazzjoni. Il-petizjonant semma figura ta' 7 miljon euro u allura huwa importanti li jkun hemm xi dħul fir-rigward ta' dan ta' dawn il-flejers. In-nies iħossu li l-Unjoni Ewropea hija toffri ħafna fondi, ħafna flus u tqassam il-flus bla doċ, pero le, il-flus tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu minn fuq b'mod tajjeb u intużati għal proġetti utli. Madwar sentejn oħra ser nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn dawn is-7 miljun euro mhux ser ikunu enuna biex niksbu wisq. Jiena nissuġġerixxi li nitolbu iktar informazzjoni mill-awtoritajiet Griegi. Għanna nitolbuhom u nsaqsuhom jekk iħossux li dan il-proġett għandux isir għaliex fl-istess zona li qed nanalizzaw qed ukoll jaħsbu li jibnu impjant tal-proċessar tal-iskart u allura forsi dan ir-reġun diġà ser ikun ġa kopert in dan it-trattament tal-iskart u dawn l-attivitajiet. Dak li nissuġġerixxi huwa li il-Kummissjoni tibat itra lill-awtoritajiet u tgħid li l-impjant ta' trattament tal-iskart mibni fl-istess żona ser jilħaq il-bżonnijiet ta' dan ir-reġun fir rigward tal-iskart u nitolbu għal iktar dettall dwar dan kollu biex bekk 7 miljun euro ma jintefqux biex timbena uh, eh, miżbla oħra ġdida. wird es nie geben. Im Endeffekt sind Mülldeponien. Li aħna namlu dan minar lebda periklu huwa impossibbli għaliex il-mizbla hija dejjem xi ħaġa li tisar tirita il- ġenerazzjoni ta' wara fil-Ġermanja tal-Vant, fil-Lender il-ġodda, kena problemi illi ilhom jintirtu u għalhekk reġa' għandna l-problema illi eh, il-mizbliet fost l-oħrajn ikunu eh, jirtu manka l-ġenerazzjoni ta' wara, dak irridu noqogħdu verament attenti, il-Kummissjoni ħarġet bil-tweġiba tagħha fuq naħat jgħidu li huma pal kommissjoni ma sax jintervjenu sakemm ma jkunx ċar ħafna li jkun hemm problemi ta' valwazzjoni. Jekk naraw anka ir-ritrat li ttieħed mill-ajru, Qed nara anka xmara li viċin ħafna u naħseb illi kien hemm problema ta' evalwazzjoni u li d-direttiva tal- eh, tal-ilma ma teħdiċ in konsiderazzjoni ġifiri naħsbu li għana nilqaw il-petizzjoni u bat nikdbu itra fejn jgħidu li d-direttiva marbuta mal-ilma eh, għanda titjat in konsiderazzjoni Naħseb li għana nintervjenu u nistan n-naqtan mal-kellim ta' qabel. Ma nafx kux possibli li aħna li l-autoritajt Gregi nejdu l-om li d-din ijiex xidija tajba jew le, ma naħseb li għana nħallu petizzjoni miftuħa. U palma għalet il-Kommissjoni rridu naraw l autoritajt għamlet xogħla sew, hawnhekk għandna indikazzjonijiet illi forsi ma sar eżaminazzjoni bir-reqqa. Forsi għalhekk nistgħu inkludu wkoll it-talba minnaħa tagħna illi illum il-ġurnata hemm ħafna metodi iktar intelligenti li jistgħu jgħinuk sabiex teħles mill-iskart miflok ma titfinhom x'imkien. Grazzi ħafna. il-punt ewlieni jidher li li hu marbut mal-Greċja, situazzjoni fil-Greċja, illi deċiżjonijiet li anka tieħdu fil-passat qed ikunu reveduti issa u naħseb li huwa l-mument li nibatu din nitra l-awtoritajiet Gregi grazzi ħafna tal-partiċipazzjoni naħa tagħkom. Senjura Bellija, jina nishtiq ninaqat mal-kommenti illi diġa saru. Punt interessanti mrassaqt mill-Komissjoni u jina jina naħseb kien informazzjoni marbuta ma l-ilma l-Komissjoni qalet illi l-prattiċità u l-li wieħed iżomm ma regoli jridu jkunu anka f'sitwazzjoni marbuta mal-ilma. Però maħniex f'sitwazzjoni li nkunu nafu kemm ximpat fuq l-ilma fid-żona. U sakemm taslina din it-tip ta' informazzjoni ma naħsibx li nistgħu nippermettu li dan jitkompla jitmexxi l qudiem Palma qalu ċertu petizzjonanti hemm ċerti riski involuti illi joħolqu problemi kbar bl-ilma u għalhekk li aħna nridu nurru il-diffikultajiet li ser joħloq dan it-tip ta' proġett eh, anka l-autoritajiet Gregi u l-effett li ser jħalli fuq il-residenti. Grazzi ħafna, senjor President, jina naqbel mal-argument tal-petizzjoni u anka dak li għallu l-kollegi. Għasab din huwa wieħed mill-każijiet fejn il-kumitat m'għandux jibqa' bil-qeda ma jagħmel xejn naħsibx li naħseb li għandna nibatu nibatu itra lill-awtoritajiet Griegi. Forsi anka delegazzjoni żgħira tista' tagħmel żjara fil-post u naraw jina naħseb li anka l-tweġiba tal-Kummissjoni mhix waħda sodisfaċenti din il-kwistjoni ila għaddejja ħafna drabi l-autoritajiet Gregi ippruvaw jimbotaw l-qoddim u jkomplu u jibnu jħolqu din il-mizbla. U naħseb li jkun tajjeb li nżuru il-post u mbagħad d deċiżjonijiet tagħna. Il-Kummissjoni sa fejn fien din l-opportunità Eh, għada pendenti idu nistennew naraw ftit eh, ser tiddeċit il-qorti nazzjonali. Għaliex eh, dina kol għanda l-opportunità sabiex tkun responsabli illi tara li liġi komunitarja tkun applikata. U għalek minix ċert jekk din id-deċiżjoni ser tittieħed mill-istat, livell ta' stat jew le. Is-sur Bostinov. M'għandix oġġezzjoni, għandi kumment simili. Għanna regolamenti Ewropej, direttivi u kollox jidher minn barra li huwa perfett, però Meta nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' regoli eżistenti, mdaqqa waħda niskopru illi l-istati membri jew mumiex jirnaxxilhom mumiex jirnaxxu fl-implementazzjoni tagħhom ta' regoli jew kella hemm interpretazzjoni verament fqira ta' dawn ir-regoli eżistenti li għandhom impatt u anke jekk imur lura r-rapport tal-biodiversità hija l-istess storja li tirrepeti ruha jisa deġa vu fejn il- dawk l-istati membri li ma rnexxilhomx jimplementaw id-direttiva flimkien ma' attitudni f'ira minnaħa tal-istati membri u anka minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea. Aħna inna nistennew għal toġibiet uffiċjali in eternu għazna nistennew għat-tweġiba, tweġibiet jew minn gvern nazzjonali, u mbagħad minn aħta l-Kummissjoni għar-reazzjoni tagħha. U f'dan il-perjodu ta' żmien jew il-proġett eh, jitmexxa il-qudiem u joħloq eh, ħsara li ma tissewix jew jinħolloq eh, ċertu atmosfera ċertu il-ċittadini ħossu li mhumiex protetti eh, mill-regolament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk isaħħu l-idea illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tfalli fir-rwol istituzzjonali tagħha. Għanna bżonn ta' tweġibiet iktar konsistenti minnaħat tal-gvernijiet nazzjonali u mhux nibqgħu nistennew bla tmiem. li li tolbu kol ġibiet konsistenti minnaħat tal-Komissjoni u fl-aħħar mill-aħħar nistaqsu u kol għal-implementazzjoni konsistenti tar-regoli eżistenti. Naseb din hija l-kwistjoni ewlenija fir-report fir-rapport tiegħi mhux għax irid noqgħod nakkwota r-rapport tiegħi stess, imma qed nerġgħu naraw illi jekk mhux nagħmlu hekk ser nfallu fajnejn iċ-ċittadin Ewropew. Għaliex anka s-sitwazzjoni preżenti aħna responsabbli meta eh, nonsu milli nitolbu l awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni sabiex iġibu ruhom sew. Ġifieri mhix kwistjoni li noqogħdu nerġgħu noħol u regoli ġodda imma hija kwistjoni ta' implementazzjoni u dan m'għandux ikun aċċettabbli mill-2007 inna li bdejna dan kollu s-sajdin fl-2010 għadna għedin nistennew lill-Konsill Nazzjonali Statali fil-Greċja sabiex jgħidilna l-pożizzjoni tiegħu u għal darboħra għadna nistennew it-tweġiba mingħajr tmiem. Naħseb qed tifhem tajjeb sew il-punt tiegħi, Sinjora Paljaveri. Κυρία Πρόεδρε, να παρακαλέσω κάτι, αν τελειώσαμε με το θέμα. Επειδή πρέπει να φύγω για την Αθήνα, ε, παρακαλώ... Μήνες ċert jekk dan il, din il-petizzjoni diskutanix mod finali, però pers li sejjer ikolli nitlaqa la tenni, xtaqt li naddu għal petizzjoni 20. Davis ma kienx possibbli għalih li jkun hawnhekk jiena ser nkun konferenza ġewwa Greċja. Mela inti tixtieq li tipposponija għax hekk. Petizzjoni 21 Mela, nerġa' morru għal petizzjoni 20 is-sur Kokalis li huwa il-petizzjonant. Grazzi ħafna tal-opportunità li nersaq il-petizzjoni l-lum din il-petizzjoni 0669 mill-2006 fuq uh, it-nġis fuq l-gżira ta' Spezzes aħna t-naraw illi kanu dwar l-iskart li qed jinħoloq fil-gżira kien hemm anke l-firem tal-ambaxxati mill għal din il-petizzjoni u xtaqt ngħid illi s-sur De Becker ukoll kommenta fuq dan peress li huwa l-President tas-Senat Belġan u ma setax jemmen lajneħ meta zar il-gżira ta' Spezzes din hija gżira illi jżruha ħafna nies fi tmiem il-ġimgħa anka fis-sajf u eluf ta' turisti minn eh, postijiet minn partijiet oħra tal-pajjiżi jżuru din il-gżira. iktar minn 500.000 permessa kostruzzjoni eh, inħarġu fil-periodu ta' turizmu jkun hemm anke iktar minn 25.000 persuna fuq gżira Is-sit fej hemm il-miżbla illegali hija l-ikbar waħda Eh, spezza sija gżira griga fil-Peloponnes tal-Vant u tinsab fil-periklu minħabba dan dan din il-mizbla għaliex eh, tinsab f'żona fej ix-xita u r-rieħ huma spissi u uh, minħabba dan it-tip ta' temp ħafna mill-iskart jispiċċa fil-baħar. Uh, problema tal-ħruq kontinu spontanju tal-iskart anka ħruq tal-plastik, eccetera, illi qed jaffettwa l-kwalità tal-arja. il-mizbla qed ħalli effett fuq il-kosta kollha taż-żona tal peloponnes e, Kien hemm nirien li anka waslu għal e, ħsarat kbar f'din iż-żona. l-awtoritajiet qed jgħidu illi huma fil-fatt m'għandhomx il-fondi sabiex isolvu s-sitwazzjoni, però di mhix il-verità huma jippreferu illi jonfqu l-flus 4 miljuni u nofs euro sabiex jirrenovaw il-pjazza ewlenija waħda mill-ibliet ewlenin huma fondi li ġew mill-Unjoni Ewropea u biex inkun ċar ma naħsibx li din il-pensa kellha tkun renovata li kienet diġà f'kondizzjoni tajba. U għalhekk ma kienx hemm bżonn illi wieħed joqgħod uh, jerġa' jirrenova anke żona uh, għan-nies pedonali. iktar kien hemm importanza li nieħdu ħsieb l-istruttura eh, tal tal-gżira. Hemm pjan ukoll. Proġett li qed tiġi konsidrata għal ħafna snin sabiex l-iskart ikun trasferit għal pajjiż ċentrali pero ma seħx wisq u ma naħsibx li l-Kommissjoni Ewropea hija konxja ta' kemm serja din il-problema u anka kemm qed toħloq tniġġis din il-miżbla. Il-formazzjoni tal-Kommissjoni dwar il-kwalità tal-ilma tal-baħar eh, miex eh, waħda ġurnata. Jina nafa l-kosta sew, onesta naċċertakom illi il tnedġis li għat jinħoloq minħabba anka itħaħen u l-ħruq li għat jisseħħu u ma verament ovvi f'din iż-żona. Il-bahar bej eh, l-art eh, ewlenija u l-gżira huwa verament fi stat prekarju. Anka l-sodda tal-bahar, l iħ tal-bahar, mhux biss fil-gżira ta' Spezzes, imma anke kter saqlej il-Penezio. Et eh, jinġemma mont ta' trab ta' ħmieċ u naħseb illi din is-sustanza li anka tassal uh, kemm fil-pajjiż in ġenerali u anka fil-gżira ta' spezies qed tkun ammonti kbar. Grazzi ħafna tal-informazzjoni ta' tiegħek bħala Griga jiena wkoll nħossni eh, ninkisser jekk nisma meta nisma dwar dan it-tip ta' każijiet. Naf li l-Konsill Lokali ta' Spezja sewa responsabbli minn dan, però ħa naraw x'daqs xi għandu tgħid il kommissjoni l-ewwel. Grazzi ħafna Sinjor President. Il-Kummissjoni hija konxja ta' sitwazzjoni serja dwar li manager tal-iskart solidu u l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għabbażi ta' applikazzjoni minna tal-Kommissjoni sabet illi l-Greċja ma laħqitx l-obbligo tagħha marbut mal-iskart solidu u l-regolamenti tal-Unjoni Ewropea bħalma tafu taħt il-regolament eh, li qabel kien 228 eh, l-istat membru irrit iżomm mal uh, ġudizzju tal-qorti u jekk le il-Kommissjoni tista' terġa' tmur għatini darba quddiem il-qorti u titlob ħlas. Jiena naħseb illi il-flus aħjar jintnefqu fuq li manager tal-iskart iktar minn li nonfquhom fuq uh, ħlas ta' multi ta' penali. Minkejja dan kollu minħabba nuqqas ta' pass li mixin minnaħa ta' mixin bih minnaħa ta' l-autoritajiet Griga fl-implementazzjoni ta' deċiżjoni tal-qorti, il-Kommissjoni skont artiklu 260 tal-trattat eh, tista' tasal sabiex titlob l qorti tal-ġustizzja timplementa multa. Fuq il-kwistjoni tal-bahar, u postijiet tajbin għal-għawm. Eh, nista' ngħidilkom illi l-ammont ta' plastiku boros hija xi ħaġa li li tqażżek l-ilma baħar, il-kwalità tiegħu hija skont il-leġislazzjoni. Avolja dan il-boros kollha tal-plastik iduru mad-dawra li hemm ċertu sistema li bih tiġi definita il-kwalità eh, tal-ilma skont li ma tip ta' kreaturi jinsabu fl-ilma eh, u li jisaj jkollhom effett fuq s saħħa però nistgħu ngħidu li għalkemm l-ilma forsi mhux daqshekk imniġġes wieħed xorta jispiċċa fost ħafna boros tal-plastik. Jina naħseb il-problema preżenti tal-ilma tal-bahar hija waħda ta' l-maniġjar ħażin tal-iskart solidu illi minħabba ir-rieħ u x-xita jispiċċa fl-ilma fil-baħar. Għaw xaħat li xie kommenta? Sur Bastianal, Sinjura President. Jina ninsaf situazzjoni verament diffiċli għaliex għawnek mux nitkanu fuq petizzjoni li ġiet iffirmata minn ammont ta' nies imma minn membru parlamentari, pero il- petizzjoni tagħmel referenza għal realtà illi qed tiġi diskussa bejn l komissjoni l-Awtoritajiet Grigi Nazzjonali Grigi mill-2006. Minn dak iż-żmien la kellna biss spjegazzjonijiet fuq spjegazzjonijiet fej dan din ix ħaġa mhix qed tiġi implementata. U qed taqbes ġew sejra minn uh, Ateni għal Brussel u lura u għat inkomplu nkarkru għaliex mux għan nitkalmu biss dwar uh, tniġġis tal-skart solidu imma anka komponenti organiċi u tossiċi li huma huma perikolużi ħafna u li jihdu ma dwar mit sena sabiex anka l-kwalità tal-ilma eh, terġa' tiġi kif suppost u nibqgħu nirċievu spjegazzjonijiet. Kif se nkomplu mmexxu? Qed jgħidu qed għaluna li jaksur tal-regolamenti u kontra d-direttiva hemm bżonn li jsir hekk hekk u hekk u xtirċivi, Tirċievi biss iktar spjegazzjonijiet dajfa. Fejn huma konklużjonijiet? U fejn hija l-implementazzjoni tal-konklużjonijiet? Dak kollu. Huwa sabiħ ħafna li konna okkażjonijiet soċjali mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Gvern Grek ġew Greċja, però ma nistax naċċettaw di sitwazzjoni għaliex qed infarku il-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej fl-Ewropa, fl-Spezzes u madwar ma, mifrux mal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi signora Gruni. Grazzi. Jiena u koll sorpriza fuq kem għadda żmien u il-situazzjoni ta' din il-mizblajja verament waħda prekarja. jina nara dokumenti li għandi jew qoddimi. Rapport tal-2009 dwar uh, l-ilma tal-iskart. Memx uh, statistika dwar il-Greċja. Nitkellmu mhux biss dwar il-kwalità tal-ilma, manka dwar il-kwalità tal-arja. Meta ser ikonna din tip ta' informazzjoni dwar it-tipi differenti tal-ilma u dwar u minna tal-autoritajiet Griegi naħseb li din ir-reazzjoni hija xi ħaġa inkwetanti il-Franċiżi jieħdu pjaċir imorru il-Greċja l-btala tagħhom. Imma l-lum ġurnata naħseb darbtejek għandi ximur il-Greċja, naħseb illi kulħadd għandu kollu dan l-interessa biex iċċara s-sitwazzjoni. Nittama li dan mhux biss il-każ għall popolazzjonijiet residenti hemmhekk u li jixtiequ jgħixu f'ambjent iktar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 mistaġba dwar diskrizzjoni ta' din il-gżira, ja' gżira ta' sew sabiħa mill-isbaħ. Għanda storja kbira, għanda kultura, b'saħħitha li kont tikkontribwixxi ferm għal wirt tal-istoriku tal-Greċja. U xtieq nfakkar aħna għandejjin minn periodu diffiċli ferm għandna gvern ġdid li qed jipprova Eh, jirġib nerġaj jwassalna eh, fi triq tajba. So l-importanti tagħna huwa li ħedġu li ċittadini gregi illi iħarsu il-regoli u l-liġijiet għaliex għal smin twil dawn ħafna ta' kasom. kena situazzjoni ta' irresponsabilità għal dmin twili ma' l-gvern li ġdid qed jibmir dak li jista' biex jindirissa il kustjoni Jina suġġerixxi li nigdbu ittra kemm jista' jkun eh, klim aħrax li konsil responsabbli hawnhekk ittra illi kol sen waslu lill-gvern Grieg u eh, nipprovaw li jkun hemm tip ta' pressjoni minn kull naħa fuq dawn il-autoritajiet Griegi. Yes, yes. Now, another Greek uh, uh, item. Punti ieħor Greek. Sur Parajotis Bures. U sur Purinjotis għal darba oħra se jippreżentana l-każ. il- l-evalwazzjoni ta' din il-petizzjoni u direttivi rilevanti Għandu xaqsa ma dan tip ta' proġetti fuq l-ambjent. Din u dan ma ta' interess kbira għek. Il-liġi griga qalet tgħid illi ċertu passi jridu jittieħdu qabel ma tingħata permess jingħata permess għat-twetti ta' ċertu operazzjonijiet. Il-trasferiment ta' liġi Ewropea hawnhekk fil-liġi griga jfisser illi skont l-informazzjoni li għandna il-proċedimenti, proċeduri huma għaddejjin ma fisseħ. Infatti il-Ministeru ħal passi tal-bidu imma dawn mhumiex vinkolanti għalissa. Dak li qed imexxi l-proġett irid iħejji evalwazzjoni ta' impatt ambjentali li jrid jagħmilha pubblika mbagħad jirrappreżenta l-awtoritajiet u dawn mbagħad minaħa tagħhom jieħdu deċiżjoni aħarija. peress din il-proċedura hija fil-bidu tagħha, il-Kommissjoni ma tħoss illi id-direttiva dwar l-iskart eh, ġi mm, ma kienux konformi miegħu. Sissa ġifieri ma kienx hemm ksur imma nkunu qegħdin insegwuh mill-qrib. X'kummenti? course, we keep it open. And, uh... Mela, situazzjoni ħalwa miftuħa dan il-punt. Punt numru 24. Jekk jogħġbok, tista' tpoġġi jekk trid. Le, le, ħajn preferin um. Mesdames, Messieurs, honorables députés. Je remercie par la présente Njuri, membri onorevoli, nixtieq ningrazzja l-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament biex tal-li tefaw il-petizzjoni tiegħi fuq l-aġenda tal-laqa tal-lum. Intom għandkom għal-qalbkom il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi mħarsa maħarsa uh, u ringrazzja sekretarjat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet li minkejja x-xogħol kollu li għandha qoddima għamlu l-almu taħħom biex jitratta il-petizzjoni tiegħi. Dan għamel xogħol tassew siwi u nixi ringrazzja l-MPs kollha illi kienu wrew interess fil-petizzjoni appoġġawha. U dawn tawni eh, l-opportunità nitkellem fisem ħafna spiżjara u madam ma jomx id-dritt ta' stabbiliment hawnhekk meta jaħdmu fi spiżeriji illi l man tlet snin eh, fisseħ, nitkellmu dwar spezzeri mux tal-laqwa klassi. Meta kwalitan tanqas baxxa, iktar baxxa u U dan qegħdin waqfu l-xaħat kien qed president l-għodda f'dal-każ kien qed iwaqfu xaħat milli jaħdem fi spizzerija ġewwa r-Renjunit minkejja li kien ilu reġistrat r renjunit imma ma ħax id-diploma tiegħu fir-Renjunit. U din il-liġi hija santigwata u ġiet applikata għal spizzerija ġodda. U dan u dan ma ġiex applikat mod uniformi, dan ifisser li ebda spizzerija għal iktar minn 10 snin, li għilem iktar 10 snin, ma ma tista tapplika e, e, tista tapplika li din liġi antika fi wara tlet snin, di kienem di persuna li spiċa tlet snin, iet għandu tfal. U qiegħed bla xogħol. U fit 88 ħarġu issa eh, issa dil persuna kien jaħdem fi Franza ta' frattant u ha il-spizjar ta' s-seda fi Franza. Ma t-niskelmu donek dwar il- din il-problema li ħafna persuni jisabu fija. Jina issa spizjar freelance u u jina personalment rajt kemm jibsa dil-bicċa xogħol fir-Renju Unitu jumiljawk. Fis-2007 għaluli illi jina perċenti laurea franċiża ma jistajċ nkun responsabli għal spizzerija tagħhom. U fil-2008 eh, waħdbuni barra bażikament għax din kienet miftuħa biss għal anqas minn tliet snin. Ma ħallewniex eh, nidħol f'dan in-netwerk ta' spiżjara. U jina kontatjajt il-Ministeru ta' Saħħa fir renju Unit biex nikkontesta din il-liġi diskriminatorja Ingliża illi morru kontra eh, eh, liġi komunitarja mbagħad mort ukoll u minn qorti ta' Londra u eh, tlabt il-danni u kont lest li nikontesta l-interpretazzjoni ta' artiklu 85. Eh, Imma Umbat il-Renjunit għalu li mux biss id-drittijiet jew kienu miksura mill-Ministru tas-Saħħa u l-liġi u l-leġislazzjoni Ewropea. Ma dawn il-każijiet ukoll diġà seħħew ġewwa l-Irlanda u hemmhekk ħadd ma ħa ġustizzja. Imma il-stat ma il kastaħa taħt hemmhekk ma kienx eżatt l-istess. jina kon kifet inni 10 snin kon 10 snin naħdem pala speżjal fir-renjini timma kien hemm il-ksur tal-liġi tiegħek eh, tal-liġi eh, kontrija. U ħrafejn u tal talbuni biex Unnifaċċa il-petizjoni tiegħi nagħti eh, il petizzjoni tiegħi jew l-ilment tiegħi li Kommissjoni Ewropea skont l-artikolu li jikwalifika ta' fit-trattat imma s'issa ħadd ma wieġibni. Is-Sur Barroso qal il-11 ta' Ġunju 2007 il sena ta' Kummissjoni li meta wieħed jirrikorri għal qorti dan taħt dan l-artikolu partikolari għandu żewġ għażliet. Jew li applika artiklu 27 jew inkella jirrikorri għal Arkasol l-orti. Imma tini wahda miex possibli għalix dan fisser li inti għed tiftaħ kas il-taksur kontra ċittadin. Allura inti bisti tista' tagħmel li tmur qoddim l-Qorti Ewropea illi tipprova i mbagħad issolvi l-problema f'dak istat membru partikolari. Sebba ta' Lulju 2009 kien hemm interpretazzjoni żbaljata ħarġet li sintu kemm interpretazzjoni żbaljata tal-awtorijiet kompetenti tal-komunità u illi restrizzjonijiet Eh, irridu jiġu eh, rispettati skont artiklu ta' trattat u kommissjoni kontattijat ir-Renju Unit u Renju Unit fl-24 ta' settembru 2009 għallu l interpretazzjoni għabbaqaw jisħu fuq l-interpretazzjoni ħażina tagħhom. U il-kompissjoni fit-22 ta' jannar ta' din is-sena zammit ma' l-interpretazzjoni taħħa tal-2009 u kontra l-Unit li li jeta kontra l-Unit. Għalek hemm ir-riskju illi l-Unja Ewropea issa ma ma tagħmel xejn fuq għad il-biċċa tax-xogħol. U ċ-ċittadin sa frattant qed jibbati l-konsegwenzi. Jiena kont quddiem ukoll il-qorti ta' Londra biex namla naftaħa pa' każ dan u għaddu pendenti u dim dan il-tribunal u dan jidependi fuq il-rizultat tal-petizzjoni u x'tamel il kommissjoni dan il rigward biex issa aħna rridu ġustizja. U dan tal kull min kien ġi diskriminat eh, minnaħa tal-autoritajiet eh, tal-Renju Unit illi interpretaw, implementaw mod ħażin il-regoli eh, tal ren Unit. Uh, Mr. Mehok from the Commission. Grazzi Sur Mishok tal-Kommissjoni tista' tinkludi il prezentazzjoni tal kustjoni li jmiss ukoll għaliex dawn huma identiċi. jew ta' ma Grazzi. Iva, fil-fat iżewġ petizzjonijiet li għanqodimna ma palissa u ma jixxibu ħafna u jittritaw l-istess ħagġizat. Ġifiri, aħna nistaw nejdu nisnatu l-istess riżultat, l-istess opinjoni li żewġ petizzjonijiet. U sa noqgħod nidlu fid-dettal tal-petizzjonijiet li ġew imresqin mis-sur Taga, għax sur Taga spiega sew is-sitwazzjoni tiegħu, ħanejt xi ħaġa biżwar il-qafas legali. Mod partikolari l-argumenti li l-awtoritajiet eh, Ingliżi resqu huma qed artiklu artiklu 21 fuq l-arfin ta' direttiva ta' kwalifiki professjonali li jiffjutaw aċċess għal xi ħadd illi għandu kwalifika mill-Unjoni Ewropea u dan il-każ biex iġesti spiżerija fir-Renju Unit. Din hija tinsab fil-parti ta' direttiva li titretta il-rikonoxximent awtomatiku. Din id-deroga għandha tiġi interpretata b'tali li tittiġi ta' għatat rekognizzjar fin awtomatiku. u din ma tistax tillimita dritt tas-ċittadin jekk kif għax mitrattat. Il-Kummissjoni għalhekk tqis illi is-sitwazzjoni li ressa is-sur taga hija problematika ferm. Aħna diġà kontattjajna l-awtorità l-awtoritajiet tar-Renju Unit u qed nanalizzaw il-każ. U jekk ikun il-bżonn inresquha l-qudiem l-Qorta Ġustizzja. Imma jekk m'hemmx ksur ta' din il-liġi komunitarja, ħajkun nagħlqu l-każ. Grazzi. Signora Grini. Grazzi. Jie xi ħaġa li id-dajqna ħafna meta nisimgħu dak il-għadna kif smajna. Ma nafx qed jistennew il-Komissjoni qabel ma jieħdu qoddim il-Qorti Ġustizzja intom tkellimtu mal-awtoritajiet tar-Renju Unit u nkoll qed jgħidulkom l-istess ħaġa u qed tissoktaw bl-istess mod. Jiena nirrikomanda li inti ma toqgħodx tistennew aktar u taqbdu u tmorru qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Għan id-dina wara kollox biex naċertaw illi s-suq Ewropew jaħdem sew ma nistax naċertaw dan it-tip ta' affarijiet qed ngħidu żgħażagħ palissa t ngħidu tista' tmur taħdem kull fejtrit trid madwar l-Ewropa. memżon toqot toqgħod pajjiżek biss, imma bat qed insibu s-sitwazzjonijiet bħal dawn, ħamdux ma dawn il-problemi. U minn apparti innu nuqqas ta' rikonoxximent, is jistaw jinsab diffiċli. Għaliex dan, ħabatuċu ma ħafna problemi li waslu għal ħafna danni dan qiegħed eh, bla xogħol palissa u eh, kellu jibati nħabba din il-bicċa, ma jistax ikun inkomplu d-nejne. Jina, imbelħa eh, bis-situazzjoni u rridu li komissjoni tmur u dim il-qorsa ġistisek bisajku malar. Issa, il-krimini mis, jina naħseb li dan huwa ċar ta' diskriminazzjoni. Għan nitkellmu dwar diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni bbażata fuq xi ħaġa li hija kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea. Il-moviment ħiles ta' persuni u prodotti u kapital. Tinni komment. Jina niftakar illi jilu meta diskutejna l-petizzjoni ta' membru tal klab ta' zwimel, dawk ta' ta' zwimel ta' Spanja, aħna konna ħriġna braġunijiet kontra liġijiet Spanjoli illi kienu qegħdin waqfu din il-trainers l-Inglis li Anzi, Spanjoli li ġiet jaħdem ġewwa Spanja imma ma setax għax daġi mħarreġ fil-Renju Unit u l ġurnata qed nisisti li Spanja kella iż-żom ma regoli Imma messa naraw li Iranjek mux qed jagħmlu dan laqas. U xaħat li ġej mill-kontinent imur biex jaħdem ir-Renju Un għalalu l-istess ħagġa. Nilew din hija diskriminazzjoni li għana għandna kastigawa. Jitħaltini ħagġa. naf nifhem li l-opt-out fuq drittijiet tal-bniedem għaliex din marbdom huma marbutin u jixxipu iżda xorta waħda r-Unit xorta tartu kollha l obligu illi taħt ir-regoli Ewropej u liġijiet Ewropej illi jobdu għaliex għada forsi għandek tabib Ingliż illi ma jkunx jista' jipprattika eh, l-professjoni tiegħu f'Rumanija, ġewwa Franza għajk b'għaw sejrinek xej jifdal mill-Europa tagħna. Dan protezzjonizmu, dan għennin nipromovu impenji nazzjonali flok dawk Ewropej u flok valuri Ewropej u jina l-darboħra insipi spiega minnaħa tal-Komissjoni u l-mod impendajje fil-li għandhom biex jirreġixxu din bil-mesa xikub għasirinek irridu naġġixxu b'mod konsistenti għax ma nistgħux noqogħdu nistennew xi besa oħra bħal ma ġara f'dakas ta' Spanja u nistennew dan il-kas li jirġixxu Londra kif suppost le irridu ngħidu din inaċċettabbli u għandna ir-Renju Unit li tibiddel il-liġi u dan il każ ta' diskriminazzjoni għandha tiġi diskriminata b'mod siwi għax jekk pajjiżu ħajibqa' l-istess ħaġa dan il pajjiżi żgħar ser jiġi kastigat u jiġi mġiel illi jaġixi kif suppost. Għalek, intom pala komissjoni għand mid-miri tindirizzaw il-situazzjoni. Grazzi, mela għanna xambrok konkreta l-bicċa. Skont dak li għalet il-senjura Brinier, nixtiequ nitolbu mill-Kommissjoni li dan il-każ jindbagħat quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea u għanna u kol nikdbu din litra stretta eh, u jibsa mal-Ministeru tal tal-edukazzjoni tgħid il-kellima biex titnaxxi tweġibi tal-darbaħra. Grazzi tassew, senjur tal-li kont manna. Mela, naddu issa għal kwistjoni 28. 25. Signora Angelka. Grazzi. Il-petizzjoni ta' Sura Bela rigward il-rikonaxximent tal-kwalifiki tal tiegħu ġewwa Malta jiena diġa rapportajt fuq din il-petizzjoni fuq ukoll fit-tliħar weekend fit-3 ta' Novembru u l-Kommissjoni tilqa il-ħaġa li din tilqa ħadin li saret b'eċċezzjoni waħda u kienaw kjarifika li ġiet ehm, mitluba minnħat tal-Maltin, l-autoritajiet Maltin, u din hija rigward il-teżi fuq il-proġett ta' inġinerija li kienet eh, mitluba minnaħa tagħhom u din il-persuna in kwestjoni kitbet l awtorit Maltin u qed tena il-trid eh, weġiba mill-Maltin. Any... Any Grazie u xi Rigwardin il kustjoni 25, għaw xati ġan ġiċaħat. Mela nal-qwa? Tajb wiz. Tajb nal-qwa. Possibilment ħanal-qu dal-kas. 25 marbut mas s-saha. sur Sergio Niola Resa. Sur Schmidt mill kommissjoni Iva, grazzi, aħna informajnikom fil-kontribut tagħna bil-miktub illi fil fat il-leġislazzjoni tal komunitat Torof di ċertu dispozizjonijiet għal kien xaqsam għal riklamar għal prodotti medicinali fil-pubbliku wara u speċjalment dak li xaqsam il-televizjoni u dan il-riklamar u hemmhekk għal mediċina mhux preskrittiva u għalhekk għandhom jipprovdu fċertu fil-pubbliku għal inqas l-isem tal-mediċina biex jaraw kunem hemm li jkun ehm, memus mill-mediċina li jkun niżel moċċar, miktub boċċar. Wara li rċevejna din il-petizzjoni fuq situazzjoni speċifika fl-Italja ħna kontattjajna l-awtoritajiet Italjani għad dawn ir-regoli għandhom li jiġu infurzati mill-awtoritajiet nazzjonali u fuq żewġ affarijiet. L-ewwel fuq kif jġu implementati kif tiġi implementata il-dispożizzjoni Ewropea u kif umbat kif ħajdaħluha fis-seħ. U dawn iprovdewna b'referenza għal leġiżlazzjoni ita li jekk tiġi trasposta sew din tinformana li l-infurzar t-tissir mill-autoritajiet kompetenti u tawna kopja ta' digrit ministerjali li darbaħra għajem il-kustjoni l autoritajt kompetenti fl-Italja u tinsisti illi taħt ċertu kondizjonijiet irti zegu ma ċertu pubbliċità riklama fuq it-television. Aħna ħadna l-impressjoni li ħadna minnaħat tat-Taljani li leġiżlazzjoni Ewropea probabbilment hija implementata u mbagħad it-tieni ħaġa li passi suffiċenti jittieħdu biex jgarantixxu l-infurzar ta' dispożizzjoni speċifika għakbażi kas-kas ġotalja. Any? So, uh, if I understood well... Tajab jekk fim sewa allura din jeta tiġi segwita eh, mill-autoritajiet Taljani. Il-kas tiġi segwit mill-autoritajiet Taljani, Iva u le? Iva. Il-kwistjoni biex eh, toħra ċazzjoni follow-up eh, kontra ċertu eh, stazzjon ta' televizjoni f'rigward ta' ksur ta' dispożizzjonijiet din hija xi ħaġa li tiġi applikata mill-awtoritajiet nazzjonali u allura dan din l-azzjoni ta' infurzarja bbażata fuq leġiżlazzjoni Ewropea iżda għandha tiġi implementata mill-autoritajiet nazjonali kompetenti u l-autoritajiet taljani assigurawna li ħadu il-passi meħtieġa biex isegwu kull każ individwali u biex jimplementaw dawn id-dispożizzjonijiet partikolari u li dawn qed jiġu rispettati u aċċettati. No. No. All right. Ok. Health in Italy. Saħa fl-Italja. Signora Petra Schott, Gjoġbok. Grazie. Senior President Iva, din dan u għalment ta' ċittadin mill-Italja fis servizzi pubbliċi li jaħdmu fis servizzi pubbliċi u titratta regoli stretti ħafna li għandhom xjaqsmu ma' persuni morda għaliex dawn ah, irridu per eżempju kunu d-dar biex jiġu ċekjati fi rigward ta' saħħithom. Aħna rċivejna l dwar dan minħabba li din titratta diskriminazzjoni u aħna irrispondejna diġa' Eh, bil-miktub il-punt huwa li l-aki legali f'dan il-qasam f'rigward ta' diskriminazzjoni U fil fatt dwar diskriminazzjoni li għandax taqsam għad disabilita u għallura mem lebda bazi għal dan l-ilment. Aħna għanna direttiva tal-impiegi li tkopri diskriminazzjoni b'mod ġenerali fl-impiegi, Però fi rigward ta' diżabilità, reliġjoni, ir u orientazzjoni sessuali, etc. Però mem lebda punt li jitratta siklif per eżempju, x li se ġa applikati għas siklif u jider li għatmu ser ikonna dawn ir-regoli li ġdanu s sussidjarjeta u l-istati membri huma liberi li għamlu din jirregolaw dan il-fattur kif jixtiequ huma. Aħna provajna nispjegaw dan il-punt li il-direttiva għafa skopri biss id-dizabilita u aħna mhux ser nitlu daqshekk fid-dettall dwar xie għandhom jagħmlu u x'jistgħu jistaw jistgħux jagħmlu l-istati membri f'dan il-punt speċifiku. Allura, l-akki legali miħux kompetenti għal dan il-punt u allura aħna ma nistaw najdu xejn. Grazzi. Iva, pero Jiena qed naħseb jekk nistgħux nibatu l-każ li l-Kumitat l-Affarijiet Soċjali biex huma jkunu jistgħu jiddeċiedu. Forsi jista' jsir xi ħaġa. Iva jew le? Għall-informazzjoni tagħhom. Għala. għal investigazzjoni fuq il-kwistjoni biex forsi insolvu din il-problema soċjali għal-kemm hija waħda rari. Iva, intom id jina sempliciment il-president ta' din il-laqa. Jina naħseb li hemm il-prinċipju ta' sussidjarieta' u hekk u għal daqstant irridu nagħlqu l-petizzjoni din il-problema tal-Parlament Ewropew. Jiena rajt każijiet varji simili fġo Franza u jiena naħseb li din għandha tiġi trattata mill-Istati Membri mhux mill-Parlament Ewropew għal daqstant ma nistax nifhem għalfejn din għandha tmur fil-Kumitat tal-Impjegi. Jiena naħseb li għandna nagħlqu l-petizzjoni.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 Annex B. Il-punt li jmiss, annex B. Dawn huma petizzjonijiet li ġeneralment jingħalqu jekk xi membri ma jkollux xi eh, risposta alternattiva jew xi oġġezzjonijiet għal dan. Grazzi tgħid il-President, grazzi tal-li bqajtu għaw.